So, wir haben ein strammes Programm heute vor uns. Ich möchte Sie. it-tajjeb. Għanna dan skeda minn bajda l-lum. Merħba lilkom il-koll fil-Parlament Ewropew. Ismiħ tal-lum dritt tal-ilma right to water se jkun hemm xandar dirett u eh, aċċess isibuh fuq il-sit elettroniku tal-Parlament L-ewenet ewanet eh, nirringrazzja l-dawk wara din l-inizjattiva. Il-senjura Anne-Mary Perel ja rappresentanta unek, rappresentanta tal-grupp li għandna ma' hawnhekk eh, merħba il ilkoll. Ich möchte gleich ganz zu Anfang gratulieren, dass Sie. Ewenet, proset lilkom għaliex eh, forni qasira ħafna, n-nexilkom tiksbu 100.9 miljon 1.9 miljon firma kisba importanti ħafna ix inizjattiva Uh, propja jew le 1.9 miljun eh, firma hija ħaġa impressjonanti. Nilqa l viċe President tal-Kummissjoni, Sur Sefcovic, magħna hawnhekk merħba u grazzi lilek ukoll, Kommissarju. fismiħti tiegħu għal bidu tal-leġislatura, il-Kummissarju kien minna ċara illi l-inizjattiva ċittadini Ewropej għandha tkun kemm jista' jkun mhux komplikata u għandu jkun possibbli wkoll li dan isir online. Din hija xi ħaġa illi indirizzajna fil-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Parlament u naħseb jagħmel sens illi tagħmel affarijiet online fi żminijiet tal-lum. Inkella iċ-ċifri mhux se jintlaħqu. Qegħdin niltaqgħu llum sabiex niddiskutu l-inizjattiva tal-lum. Għanna ħafna eh, persuni prezenti magħna għanna fil-Parlament Ewropew għanna komitat inkarigat minn dan, il-komitat għall-ambjent, komitat envi. Klodejna u koll il-komitat tal ħarsin tal-konsumatur u komitat tal petizzjonijiet U uh, se naqsmu il l lokat fil-fat u se nifukaw u koll fuq l-ilma. 1.9 miljon eh, eh, firma sissa 1.659 Buri mill-fat li għanna 1.3 miljon eh, firma mill-Germania fil-fat pajizi fil-esperienza tijaj għatma rajt inizjattiva pal din li s diskussa illi ġibdet tant interess anka fost gruppi politiċi kollha l-ebda partit ma rifjuta li jipparteċipa xaġa importanti ħafna fil-fatt. Illum qed nikdbu eh, paġna ġdida fl-istorja tagħna. Hija kisba demokrazija diretta l-Ewropa. Ser nibdew ismiħ billi nisimaw mill-Viċi President tal-5 minuti mbagħad rappreżentant tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet Gerard Hefner li huwa rapporter ukoll fuq l-Inizjattiva Ċittadini Ewropej fil-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Mbagħad nisimgħu minn enemy Anmeri Pareli ħadd tippreżenta l-Inizjattiva Ċittadini u mbagħad ngħaddu għasmiħ. Dan se jkun maqsum f'tliet partijiet, l-ewwel eh, ilma u eh, servizzi għall-Unjoni Ewropea kollha, ma taċċess globali għall-ilma u t-tielet le għall-liberalizzazzjoni ta' servizzi tal-ilma dawn huma tliet eh, taqsimiet li sejġu diskussi. U kull taqsima se jkollna mistoqsijiet u eh, risposti nitlob lill membri tal-Parlament Ewropew sabiex iżommu ma' l-ħin ta' 3 minuti sabiex jitkellem kulħadd Għanna proċedura catch the eye li familjari mal-membri tal-Parlament Ewropej, jekk ikun hemm ħin eh, nħadmu wkoll fil-fatt. Nibda permezz tal-rappreżentant tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għal prezentazzjoni qasira. mis Sid kollha se jittieħdu għan blok. Hemm ħafna nies li fatt preżenti fil-Kamra llum. Grazzi lill-organizzaturi u l-servizzi, servizzi tal-Kommissjoni illi kienu f'kuntatt magħna ħin kollu M'a mal-Kumitat Imko, mal-Kumitat Devi, Kumitat tal-Petizzjonijiet. L-Ashers, il servizzat ta' Sigurta, anka DJ.com, grazzi l kolħat tal-li għamiltu dan possibli l-lum. Edin għawnek biex nisimaw fl-ħar mill-ħar. Nisimaw l-net mill-kommissjoni, bat s sur Hefner, un-bat nisimaw fuq l-inizjattiva nifisa. Nasab għanna biex nkunu gburin l-lum. barra il-vizitaturi l-lum li qed jixtu eh, inizjattiva għal eh, ċittadini taħdem l-lum eh, koll għanna diversi personi seguna permezz tal-internet xogħol se jkun li niżgura li koħat iżom għal-ħin allokat għalih. Niqafawnek u għandil kemm komissarju Grazie, Sir President. Mattias l neċ taqt najt kemina sadisfat li għanna l-laqa dil-laqa unek il fil-Parlament Ewropew. Il-vedu ta' minna unek jahda impressionanti għalix rari tara l-kmamar daqsek mimlijin, tara tant enerġija pozittiva. Il-li ġibtu ma' kom din il-kamra għattajt fil-ħoddu mal-komitat organizzattiv illi xtaqtni firħilom ta' dan l-sforz eccellenti tagħhom u tal-li wkoll għamlu dan il-jum possibbli. Sentejn wara l-inizjattiva ċittadin Ewropej daħlet fis seħħ hawnhekk għandna l-ewwel waħda illi eh, irrispondiet għal rekwiżiti importanti, motivati ċittadini u għanna f'appoġġ 7 miljun ċittadin u kien possibbli issa li dan isir li dan sar anzi fit-13 stat membru xaġa impressjonanti u xtaqt nifraħ lill organizzaturi għal dawn il-kisbiet u għal dawn l-isforzi. Għaliex naħseb li bil-preżenza tagħkom illum u bl-appoġġ il-ċittadini u rew u din l-inizjattiva qed nuru biċ-ċar illi dan l-istrument ta' demokrazija partiċipattiva ħaġa li taħdem illi ċattidini huma tassew interessati fl-Unjoni Ewropea u li u jsemmaw leħenhom u jikkomunikaw mal-istituzzjonijiet Ewropej dwar x'għandu jitpoġġa fuq l-aġenda kif għandha titfassal l agenda Ewropea u jina sodisfatt illi nistgħu namlu da dibattitu fuq dritt l-inizjattiva dritt għall-ilma l-lum. Mill-ewwel ta' April 2012 il komissjoni reġistrat kollox 22 inizjattiva u eh, konna qed naħdmu ma' Sur Hefner fuq regolament flimkien waħed mill-punti li kienu jħasbuna kienet li l-inizjattiva tkun abbużata u li l-kwistjonijiet li jkunu mażuru ma jkunux kwistjonijiet li huma l-qalb iċ-ċittadini Dan it-tħassib eh, fil-fatt eh, sfaxxa fix-xejn għaliex rajna li ċittadini joħorġu b'inizjattivi dwar l-ambjent, edukazzjoni, telekomunikazzjoni, il-medja, ċitti ta' ċittadini. Kolla punti importanti u għal-qalb iċ-ċittadin Ewropew. il dritt tal-ilma hija l-ewwel inizjattiva illi laħqet il-kriterji kollha nafu li Hemm żewġ inizjattivi oħrajn illi inexilhom jiġbdu aktar minn miljun firma, però xtaqt nirringrazzja wkoll l-organizzaturi li ma waslux għal miljun firma li xnafu illi din hija eh, ħaġa diffiċli, però inexilhom nexilom xorta numru ta' ċittadini, bdew dibattitu politiku fuq kwistjonijiet li huma importanti għalihom u naħseb illi kol moviment attiv mit ċittadini jikseb reazzjoni fl-aħħar mill-aħħar mill rappreżentanti fil-Parlament Nazzjonali u Ewropew kif ġara biċċar anka fuq eh, din l-inizjattiva dritt għall-ilma Right Water. Kifat anka dal-ħodu id-diskutejna uħut mill-ostakli li kellhom jelbu l-organizzaturi konna qegħdin naħdmu bisħiħ anka mal-Parlament Ewropew uħot minnom ma meta konna qegħdin inħejju il regolament uħot minnom sorprendewna fil-bidu bħal sistema ta' ġbir online u li s-sib bilanġ bejn eh, sistema l-utenti u eh, fatturi oħrajn li waslu għal tant eh, numru tant li ta' firem Eh, lezzjonijiet li nistaw nitalmu, ovvjament, meta kunet nirrevedu s-sistema fil-2015 u namlu waħda iktar faċli tuża mill-li l-lum. Jek ti permettu li sabiex nikkonkludi nixtieq nassigura lilkom il-kol, il-Parlament Ewropew u speċjalment l-organizzaturi u ċittadini li appoġġaw din l-inizjattiva il l kummissjoni tat ħafna attenzjoni lil din l-inizjattiva li diġi skolla illi edin ikopru loqsma taħt din l-inizjattiva u li diskutejna dal-ħodu mal-organizzaturi il-lum għar nofsinar maħna għanna tlet uffiċjali olja mill-Komissjoni Ewropea illi se jkunu edin il-lum jgħatu reazzjoni preliminari taħħom u se jkunu għati rispondu għal-mistoqsijiet. Nifhem li wara l-iskambju ta' opinjonijiet ta' dalodu ismiħ ta' l-umor nofsinhar il-Kummissjoni se tipprova toħroġ blaqwa risposti possibbli qabel 20 ta' Marzu kif mitluba mir-regolament. Sabiex nikkonkludi għal darboħra proset mill-qalb proset tal-li urejtu bitċari li dan istrument jaħdem bisħiħ li ċittadini issa għandhom strument sabiex involvu ruħom direttament, jisemmaw leħennom fuq kif għandha titfassal l-Aġenda Ewropea. Grazzi ħafna. Next speaker is Gerard Hefner. Will... Grazzi il-kellim li jmiss seħu post il-president tal-Komitat Peti. L-Onorevoli Hefner. Nerġnaq l-Ġermani, sejt il-kellim. xtaqt eh, nilqa il kulħat tawnek fosna impressionat bil-kbir għal fatt li għanna tendenza tant tajba l-lum. Dina waħda mill-akbar għawli fil-Parlament Ewropew u għanna nisber wifqa fuq u wara fil-fat din hija kisba kbira fis-storja tal-Unjoni Ewropea partikolarment fl-istorja tad-demokrazija Ewropea. Għaliex is-soltu ċittadini jisimma u jisegwu xed jiġri fi Brussel, xed jiġri deċis fi simom u huma jobdu dak li qed jiġi implementat. Però llum qegħdin naqilbu r-rwol tagħna fil-fatt. Mattias Grote qal illi l-lum se jkun qed jisma' iktar milli jitkellem. U propju l-lum qed nisimgħu liċ-ċittadini, ċittadini li rridu na idejat li jenna u l-istituzzjoniet oħrajn, jisuġġerjuna kif nistaw n-leġizlaw aħjar fuq kwistjoni li kruċjali. Dan huwa pass monumentali l-qoddim fil-mixja lejn Ewropa ta' gvernijiet u pajjiżi għal Unjoni ta' ċittadini. Nixtieq nifraħ il daw kollha li organizzaw din l-inizjattiva ser nisimma u minn individwi l-lum u wara jom għanna 1.9 miljon ċittadin illi et jitfaw it-tama taħħom fuqom u l-lum intu għom risposta li xtiqu. Din hija kwistjoni kruċjali għall-umanità fil-fat madwar id-dinja l-ilma hija ċentrali għal-ħajja mingħajr ilma ma jistax ikun hemm ħajja. Il-mistoqsija ta', ta minu l-ilma min jirregola l-aċċess għall-ilma kif nistgħu niżguraw li kulħadd ikollu aċċess kull l ilma Dan il-kwistjonijiet kollha qed isiru dejjem iktar importanti llum l-ilma huwa dritt tal-bniedem l-ilma m'għandux ikun privatizzat għandu jibqa' fidejn pubbliċi fil-qasam pubbliku u uh, permezza din l-inizjattiva tal-lum se nkunu qed nisimgħu lilkom nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tagħkom u eh, qed nistenna bilħerqa. ħerqa dan id-dibattitu fuq l-ewwel inizjattiva Ewropea ċittadini dan is-smieħ qed jinvolvi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Kumitat tal-Ambjent. Aħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet l-iktar li għandna esperjenza illi nirrispondu għal tħassib ta' ċittadini l għanet nishtiq nirringrazzja il-daw kolla illi jorganizzaw l-avveniment tal-lum dawk illi faslu leġizlazzjoni dwar inizjattiva ċittadini u anka nirringrazzja dawk li promuovew din l-inizjattiva u daw kolla li parteċipaw fl-inizjattivi u daru lejna lejn l-istituzzjoniet Ewropej nittama li jirnexinna natu risposta pozittiva l-aspettativi tagħkom. Grazzi Sur Hefner, naddu issa għal Enmeri Pere, illi hija l-President tal-Komitat ċittadini. Għandek 10 minuti, Signora. President, merci, Monsieur Grote. Grazie, Sur President, grazie, Sur Grote. Jina verament impressjonata bħala president ta' din il-kampanja li ximpressjonajt ruħi meta rajt kamra daqsek mimlija u ek. Iġbiri dan ifisser li xaktarx kenna raġun li inqajmu din il-kwistjoni għal din l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, iġbiri qed nitkellmu eh, fuq l-ilma u l-ilma għal sanitazzjoni bħala dritt bażiku Inizjattiva ta' ċittadini Bżiet mill-Federazzjoni ta' Servizz Pubbliku, iżda ma konniex waħedna. NGOs, eh, sinifikattivi, mhux ħażin, naqdu magħna f'din il-kampanja. Mod partikolari il-netwerk ta' kontra l-faqar kif ukoll il-Buro Ambientali tal-Unjoni Ewropea, l-Alleanza ta' Saħħa Pubblika, kif ukoll nisa fl-Ewropa għal ġejjini komuni. Fiħdan il-ċirkoli tal-Unjoni, ta' Trade Unions, aħna irċivejna ukoll appoġġ mill-AETC. Kif ukoll l-Organizzazzjoni Internazzjonali li tmexxi servizzi pubbliċi l-Onorevoli Pavanelli se titkellem iżjed tard. Jina naħseb li għawek kulħadd konxu ta' x'inhija inizjattiva ta' ċittadin Ewropej. ma ta' qabel nafakruna x'inhuma dispożizzjonijiet għalhekk dak li nixtieq fakkarkom jena huwa li aħna verament iva xinna niksbu kważi 1.9 miljun firma fi żmien ta' 8 xhur aħna diġa konna is il-mira ta' miljun firma. U aħna gburin b'din il-kisba. Jekk tara dan e, imqabbel ma' numru ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-fatt mhux ħafna, iżda din kienet l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini Ewropej u immobilizzazzjoni ta' kważi żewġ miljun persuna hija xi ħaġa li jiena nista' nassigurakom e, mhix ħaġa faċli u hemm ċertu saħħa fl-unità u aħna verament kellna bżonn ta' alleati b'saħħithom f'dan il-proċess. Lek aħna nilqaw l appoġġ mhux biss tal-movement tal-trade unions issa wkoll tal-soċjetà ċivili fl-Ewropa. U huma appoġġawna. Met inti tniet inizjattiva bħal din għandek għan partikolari li ikunem kwistjoni partikolari tiġi inkluża fl-aġenda politika u dan bilan ta' tħija ta' leġislazzjoni. Waħna dak li inna niddiskutu anka minn dal-ħoddu bl onur mal-sur Shevchovic, kena skambju ta' opinjoniet mal-Komissjoni Ewropea u aħna u koll etnamlu l-istess ħaġa illum war nofsinar, grazzi għal dan is-semeħ pubbliku li ġi organizzat mill-Parlament Ewropew. Mela għalfej għazilna l-ilma. Issur Hefner fil-fatt fakkarna. L-ilma huwa element li huwa assolutament vitali għal ħajja. Iżda aħna konxi li sfortunatament minħabba l-attività tal-bniedem l-ilma huwa wieħed mill-aktar riżorsi li nsabu taħt id-dida. Għalhekk kif nistgħu nassiguraw li m'hemmx biss l-arfin tekniku biex nassiguraw li ikunem il fornament u l-ġestjoni tal-ilma li l-ilma jkun ta' kwalità tajba biżejjed ta' saħħa pubblika u kif nistgħu nassiguraw li kulħadd għandu aċċess għal ilma għax-xorb kif ukoll servizzi tal-ilma eh, għal eh, servizzi sanitarji. U dan fi żmien meta sfortunatament għadha teżisti l-kriżi u qed twassal għal żieda fl-inugwaljanzi fl-Ewropa f'dan is-settur partikolari. U naħseb li dak li rrid nagħmel jiena u għalli nagħti e, stampa tal-pożizzjoni u mbagħad il-kellima ta' warajja ħajfukaw fuq tliet elementi li għandna kif għamilna referenza għalihom. L-ewwel fil-qosor nixtieq infakkarkom għaliex li aħna nidejna din l-inizjattiva li issa ġibdet miljun eh, u 600 eh, kampanja. Miljun 659.543 firma, ġifiri wasalna kważi għal disa miljun għal ixumbat l-ħaqetina l-kampanja biex għamlu din l-inizjattiva tal-parteċipazzjoni tal-ċittadini. Lan tagħna huwa nassikuraw li jkun hemm miżuri vinkolanti li huma adottati biex nassikuraw l-implementazzjoni effettiva għad dritt tal-ilma tax-xorb u ilma għal servizzi sanitari. Fiħdan Is-servizz pubbliku tagħna kif ukoll il-Federazzjoni tal-Unions kif ukoll brabta mal-NGOs li jiena diġà semmejt, Għal xi żmien il-kwistjoni li wieħed jaraf l-ilma bħala dritt fundamentali kien fil-qalba ta' dibattitu tagħna u il-possibilità li tinsaf l-artiklu 11 ċattat ta' Lisbona li norganizzaw l inizjattivi ta' ċittadini Ewropej kif ukoll ir-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda tal-2010 li għarfet l-ilma u eh, servizzi sanitarji bħala drittijiet tal-bniedem kienu il punt tluq tal-azzjoni tagħna. Għanna derinna li kien vitali li nieħdu azzjoni fuq livell Ewropew sabiex neskludu l-ilma missu intern l ewwelnet kif ukoll li inmorru l lin u nħarsu l lin mill eh, afas minn direttiva qafas tal-ilma tal-2000, għalix din miex sempliciment eh, prodott kummerċali bħal oħrajn, iżda wirt tal-bniedem li jrid jiġi mħares u, u jiġi trattat bħala propju dan il-wirt. Għalek, fil-qafas ta' revizjoni ta' direttiva fuq il-konċessjonijiet, Komissarju Barnieru Potoċnik fl-imkien fakru li l-autoritajiet pubbliċi għad ħajibqaw kollom responsabilta għall-għazla taħħom dwar il-forniment tal-ilma u li l-Komissjoni ma kellix l-intenzjoni li timponi l-privatizzazzjoni tal-ilma. U għawek nishtiq fakru li l lotja tal-servizzi tal-ilma u servizzi ta' sanitari huwa vitali għal kulħadd għalhekk huwa importanti li l-awtoritajiet jagħmlu monitoraġġ kif suppost ta' dawn is-servizzi kif ukoll iċ-ċittadini kun jistgħu e, ikollhom prezzijiet raġonevoli. Skont il-bżonnijiet essenzjali tagħhom. U mhux li li ħaġa importanti tkun il-profitti għall-azzjonisti, hemm wisq ċittadini li għadhom esklużi mill-forniment ta' ilma għax-xorb u kif ukoll servizzi e, sanitarji ta', ta kwalità olja. U anke jekk m'għandniex e, statistika, ġie kalkulat li madwar miljun persuna m'għandhomx aċċess għall-ilma ta' xorb u hemm 8 miljuni li mhux qed igawdu minn ilma ta' kwalità olja. Għalhekk jekk jibqa' dej il-loġika tas-suq, mhux ħajkun hemm eżitazzjoni biex jinqata l-forniment tal-ilma l-familji li l-aktar huma affettwati minħabba il-sitwazzjoni prekarja il-persistenza tal-krizi qed wassal biex ikun hemm inugwaljanza fil-forniment tas-servizzi. Waħna naħsbu li l-forniment tal-servizzi tal-ilma m'għandhomx ikunu eh, sottomessi għar regoli tas-suq intern. Is-servizzi tal-ilma m'għandhomx jiġu liberalizzati. U dawn huma żewġ punti li il-kollegi tiegħi mill-Kumitat ta' ċittadina ħajmur lura lihom. Aħna nemnu li il-forniment tal-ilma kif ukoll ta' servizzi ta' sanità għalhekk m'għandhomx ikunu liberalizzati. Issa nixtieq fakkarkom fil-qosor it-talbiet li qegħdin nagħmlu kemm fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fid-dinja aktar ġenerali. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri rridu jaħdmu sabiex jassiguraw li iċ-ċittadini kollha jkollhom id-dritt għall-ilma u servizzi sanitarji. Nitkellem ovvjament fuq ilma ta' kwalità li wieħed jista' jxroba. Għalhekk irid ikun hemm leġiżlazzjoni vinkolanti għall-implementazzjoni reali ta' dan id-dritt uman dritt tan bniedem għall-ilma u servizzi tas-sanità skont kif ġi definit mill-organizzazzjoni tal ġus maquda fil-rizoluzzjoni ta' Lulju tal-2010. Il-approċ eh, ta' frammentazzjoni l-ħafna drabi tintuża mis-suq internu mill-kompetizzjoni mandiċ tintuża fil-qasam tal-sforniment ta' l-ilma u ta' servizzi sanitarja. Dan l-ilma huwa ċiklu integrat għandu jibqa' hekk. Il-ċiklu tal-ilma kien jeżisti qabel l-Unjoni Ewropea, qabel is-suq intern jew anke trattat tar-Ruma u hemm bżonn li nikkonsidraw dan il-punt u nadattaw l-leġiżlazzjoni tagħna skont is-sitwazzjoni. Għalek aħna rridu napplikaw approċ jiena naħseb li dan hu punt importanti fl-inzjattiva ta' ċittadini u l approċċ xana wieħed ibbażat fuq id-drittijiet u mhux fuq is-suq U dan huwa il-mandat li jingħata lilna miċ-ċittadini Ewropej permezz ta' l-inizjattiva ta' ċittadini fuq l-ilma eh, bħala e, dritt tal liedem Għadak li huwa il-forniment u l-ġestjoni, jekk użaw din dan id-dritt, jekk ħan implementaw dan id-dritt, u importanti l servizzi jaslu kemm jista' jkun rib ta' ċittadini Il-liberalizzazzjoni taħdem għal vantaġġ tal-kumpaniji multinazzjonali fil-settur privata detriment tal-irħula li bliet jew inkella il-sistemi ta' ġestjoni ta' zoni fil-baċir tal-xmajjar li jixtiequ minna l-oħra jagħmlu approċċ ekoloġiku. Mela, fil-fatt jiena hawnhekk qaqqad żewġ punti f'daqqalek l-aħħar punt tiegħi Jikin ħarsu lejn il-kuntest globali aħna nħossu li l-Unjoni Ewropea billi timplementa dan id-dritt fundamentali jiġifieri dwar l-aċċess għall-ilma u servizzi sanitarji tkun fuq quddiem ta' rikonoxximent ta' l-ilma bħala e, beni komuni. U għana nishtiqu l-Unjoni Ewropea tirdoppja l-sforzi tagħha u tindirizza n-nies madwar id-dinja għal dak li huwa l-aċċess universali għall-ilma u servizzi sanitarji li dejjem nippromovu kooperazzjoni internazzjonali għabbażi ta' prinċipi li mumiex għal profitt, approċ bazat fuq solidarjetà fost l-operaturi tal-ilma u l-autoritajiet. L-autoritajiet pubbliċi jistaw isaħħu l-kapacitajiet tagħhom u jistaw jużaw l-isħubijiet pubbliċi pubbliċi ma l-operaturi fis setturi pubbliċi li jaħdmu b'mod konsistenti biex jitejbu il-twassil ta' dawn is-servizzi. U bekk għalaqt il-prezentazzjoni tijaj. Grazie ħafna tal-attenzjoni. Vielen Dank, Frau Peretz, und Sie haben gleich schon äh, in die Thematik. Grazie, Hafner. Issa, Diġa introduċejt is-suġġett partikolarment l-ewwel blok ta' suġġetti għalhekk ħana dil kelma l ħames kollegi. Mela qed nimxu skont il-gruppi. Richard Zejba dejjem huwa akkanit fuq dawn il-kwistjonijiet tal-ilma għandek żewġ minuti u prova taqbis żewġ minuti. Nasi ħafna sur President Jien ukoll nixtieq nifraħ l persuni li ħadu l-inizjattiva għal dan, għal din l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini u verament kellkom suċċess kbir. l ewel net irid ngħid li jiena President tal-grupp Inte fuq l-ilma fil-Parlament Ewropew, ġifiri aħna nittrattaw dawn is-suġġetti f'ċertu dettall, aħna provajna n-nezaminaw minn ħafna aspetti differenti mill-perspettiva ekonomika iżda wkoll minn perspettiva tal-kwalità tal-ilma. Mela ħanibda bċertu ħsibijiet l-ewwel. Din l-idea ta' l-ilma bħala dritt tal-bniedem ovvjament mullura r-riżoluzzjoni tal da' U din miex eh, xi ħaġa li tmur lura biss għal eh, Karta Ewropea għandna il-Protokoll wieħed, Protokoll 26 u kollu mbagħad imorru anka għal Trattat tal Lisbona. Jiġifieri l-ilma għandu jkun aċċettabbli, aċċessibbli u e, disponibbli għal kulħadd għaliex huwa fl-interess ekonomiku ġenerali għalhekk jiena nħoss li huwa importanti ħafna li l-istati membri kollhom pożizzjoni bażika diġa' fuq l-ilma. U diġa' semmejna li dan huwa qasam fejn l-istati membri jistgħu jorganizzaw l-affarijiet kif irridu huma. Issa jiena naqra mħasseb dwar din il-kwistjoni ta' liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni. Issa jiena nifhem li il-politika dejjem huwa sottostanti, dejjem hija xi ħaġa li qiegħda wara dan kollu, iżda għalija li wieħed ikun li kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandu jkollu um, aċċess għal ilma ta' kwalità għolja u li jkun jista' ħallas għalija. Iżda kif nagħmlu dan hija xi ħaġa li nistgħu ħalluha fid-dejn l-istati membri. Issa jiena personalment jiena niġi minn pajjiż fejn il-forniment tal-ilma huwa fidejn l-istat u s-sadisfazzjon tinsa fil-livell ta' design fil-mija ġveri għemmek taħdem. Iżda hemm differenzi bejn stati membri u rridu rispettawhom dawn id-differenzi. Għale kiena naħseb li jirridu nżommu skont it-trattati. Mela grazzi tal-iżammejt mal-ħin ġolajna nissa. Iva, grazzi ħafna fisem il-grupp SMD għawek fil-parlament jiena nixtieq nifraħ lil persuni l-ħadu din l-inizjattiva ma naħseb li verament għal dik li huwa suġġett tal ilma verament il-qattu il muswar fuq rasu, għaliex qed għos li qed nara li suġġett importanti bħal dan ħajkun l-ewwel eżempju eh, tal-inizjattiva ta' ċittadini qed għos nara li tant kien suċċess U ħadna gost naraw dak li qal is-sur Barnier fuq il-direttiva ta' konċessjonijiet meta d-deċidani neħel ilma minn dak l-ambitu ta' dik id-direttiva, għalhekk qed neħdu gost li qed naraw inizjattiva ta' ċittadini tant ta' suċċess u jiena nittama li din tkun waħda minn ħafna smieħ fejn istiednu l-ċittadini li jiġu. U Et neħdu għos li intom rejtu li kapaċi nibdew moviment Ewropew mill-isfel għal fuq. U dan huwa mod kif aħna nistgħu niġġieldu l-euroxettiċiżmu in-nies għandhom ikollhom dik is-sensazzjoni li fil-fatt iva jistgħu jagħmlu xi ħaġa, jistgħu jinvolvu ruhom u li jkollhom influenza. Issa intom tafu li aħna l-koll għandna ħafna eh, liġijiet, imma dan kollu jiddependi minn kif jiġu applikati. Jiena ngħix fil-frontiera mal-Lussemburgu Franza huwa propju meta ikollok meta l-ilma jasal il-bot li jkollok il-problemi. Suppost nkun hemm lil ilma l sal-2027 u din tmur lil-in mid-data tal-2015 li kienet id-data oriġinali, ġifiri għanna nuqqas ta' rizorsi, ħafna ilma qed jisparixxi fl-agrikoltura, fl-industrija. U jiena naħseb li hemm bżonn li nagħmlu aktar permezz tal-fondi reġjonali fl-Unjoni Ewropea l ma jrid ikun integrat f'oqsma oħra ta' politika wkoll. Issa bħala demokratiċi aħna ċari dwar l-idea li l-ilma mhuwiex sempliċement prodott, komodità, Din hija prodan xi ħaġa pubblika li għandha titmexxa mis-settur pubbliku u mhux privat. Grazzi ħafna issa Chris Davis. Jiena mir-Renju Unit jiena nemmen li l-kwalità tal-forniment tal-ilma tal-ilma li għandna hija dejjem kważi dejjem ta' eh, livell oli, jiena naħseb li hemm bżonn li ninvestu aktar fil-sistema ta' drainage tagħna imma huma fost l-aħjar, iżda il-forniment tal-ilma tagħna Eh, ġi privatizzat madwar 25 sena ilu jina eh, liberal demokratiku jina kontra il-privatizzazzjoni għalli xina kont kontent bil-mod ta' kienu qed jiġu forniti servizzi tal-ilma fis-settur eh, ah, pubbliku. Fil-fatt, il-problema kienet li ma kienx hemm investiment biex iħallsu għat tip għalhekk kien hemm sistema ġdida issanna kumpaniji privati li jagħmlu ġestjoni tal fornament tal-ilma imma dawn huma kontrollati mir-regolatur pubbliku li xogħol huwa li jikkontrolla l-interess tal-pubbliku u dan regolatur jista' jġiel lill-kumpanija ehm, tagħmel investiment li tillimita il-profitt tiegħek ma jsirux dawn l-investimenti, jista' insisti fuq il-kwalità, jista' jħares eh, lil dawk li forsi ħajnqatalhom l-ilma għalhekk iridu niftakru li b'xi mod jew ieħor il fornamenta li l-ilma jiswa ħafna flus hija diffiċli wieħed innadda fix-xmajjar li wieħed jipprovdi sistemi ta' drenaġġ tajbin u jiswa ħafna flus huwa dritt, iva, imma xaħat dritt iħallas huma dawk li jużaw l-ilma li jridu jiffinanzjaw. Għalhekk irridu nassiguraw li l-forniment tal-ilma jingħata bliżjed mod effiċent u effettiv li jista' jkun. Iżda fl-esperjenza tiegħi fir-Renju Unit huwa li iva huwa possibbli li dan isir fis-settur privat sakemm ikun hemm regolatur li jkun qed jaħdem fl-interess pubbliku biex jassikura li dak li ntqal sissa jiġifieri li l-interess jiġifieri ikunu mħarsa. Grazzi. Next speaker is Bas Eichhardt on behalf of the Greens. Grazzi ħafna Saba Zajzer fisem il-Partit tal-Ħodor. Grazie net ovvjament fissem il-Ħodor aħna nixuq nirringrazzjawk eh, l-Sinjura Perez għall-inizjattiva u dan juri kemm hija importanti dan kemm huwa importanti dan is-suġġett anke l partit tal-Ħodor. U aħna nistgħu niċċelebraw dan il-moment ta' demokrazija Ewropea iżda fl-aħħar mill-aħħar ovvjament il-mistoqsija hija lill-Kummissjoni issa x'għamlu apparti li għaw din l-inizjattiva u din l-inizjattiva ta' suċċess. U irrit najt li it tuġiba sissa ta' Sur Sefkovic settin puntana naqra ma nixtieqx nrovina l-affarijiet imma hemm aspetti kruċjali li n-nies qed jitolbuhom u li intom tajdu sempliċiment li din hija ċelebrazzjoni għad-demokrazija mhijiex biżejjed aħna rridu morru fil-kontenut dan kollu x'ifisser. U anka l-kollega tiegħi Richard Zeber jiena naqbel li l-ilma huwa dritt tal-bniedem iżda fl-aħħar mill-aħħar huma l-istati membri nazzjonali u x'jagħmlu huma Iġbi jekk inti taqbel li dan huwa dritt tal-bniedem, mela anka l-Unjoni Ewropea jagħmlu xi ħaġa mhux l-Istati Membri biss. Per eżempju, dak li proponiet l-Unjoni Ewropea fuq il-pakket tal-2030 fuq xejl gas xej. Jekk ħajkun hemm jekk hemm riżorsa li ħadd ħajkollha affett fuq l-ilma propju xejl gas u l-Kummissjoni ma tagħmel xejn fuq dan. Għaliex? Jekk intom verament ħossu li dan huwa suġġett importanti jekk taħsbu verament li l-ilma huwa dritt tal-bniedem u tridu li kulħadd ikollu ilma li jiflaħ ħalla sa liħu li għandif, hemm bżonn li tagħmlu xi ħaġa. U dwar il-privatizzazzjoni, uffiċjalment miex il-politika tal-Komissjoni li tsemmi Sur Sefkovic, iżda verek tħarsej trojka sul memorandum ta' ftehim, per eżempju bej trojka u Portugal, m'hemm xejemek. Imman Imma mbagħad jekk taqra il rapport ta' progress, il-Kummissjoni bħala parti mit-trojka qed titlob li tkomplu eh, tipprivatizza fil-Portugal. Għalhekk fit-trojka il-Kummissjoni għada qed titlob il-privatizzazzjoni. Ġbi jekk verament huwa dritt tal-bniedem u jekk aħna serji eh, ma' ċittadini u għal din l-inizjattiva ta' ċittadini hemm bżonn nibdew naġixxu. Fit-tieni round nittama li il-Kummissjoni ħad tkun aktar konkreta fuq dak li ħanamlu fuq il-politika u mhux noqogħdu niċċelebraw biss. Grazzi. Next speakers Alda. Issa Alda Sousa għal Gwe. Kjoġbak? s sanar tajab, kolħat. Jena nishtiq nawgura l-daw kolla li iffirmaw inizjattivi kolla dawk kolla ġifiri li permess taħom dan kollu huwa possibbli li l-inizjattiva importanti ħafna aħna naqblu ma dak kollu illi din l-inizjattiva qed titlob aċċess għall-ilma u servizzi eh, sanitarji bażiċi dawn huma drittijiet fundamentali tal-bniedem u rridu niggarantixxuhom. Ma nistgħux inħass lejn il-ma nittrattawh bħala komodità mhux bħal oġġetti oħra illi nsibu fis-suq m'għandux ikun privatizzat u għan settur pubbliku. Ma naħsibx li privatizzazzjoni tista' tiżgura garanzija illi l-ilma ikun disponibbli għal kulħadd. Palma diġant għal, ma nistgħux nintervjenu fid deċizjoni tal-Istati Membri, però jien nixtieq infakkarkom pal kellim ta' qabli illi il-Kommissjoni Ewropea u l-IMF u Trojka qegħdin jintervjenu fl-Istati Membri permezz ta' politika ta' austerita. Nistgħu forsi nsejħulhom kattivi dawn il-politiki u ċ-ċittadini jinsabu f'pożizzjoni fejn m'għandhomx xaċċessa għall-ilma f'pajjiżi, jiġifieri fil-Portugal u anka fil-Greċja. L-ilma inqataf 24,000 dar għaliex in-nies ma felħux iħallsu l-kontijiet tagħhom. Ġviri, jiġifieri ma n-nix nkunu għawnek, ma n-nix għawnek nuqdu niċċelebraw bizdan id-dritt. Ma dawn il-politika ta' austerita ta' trojka għandhom impatt negattiv fuq iċ-ċittadini għat waslu eh, biex jiċħdu dritt għall-ilma, ġifiri, u xejn ma t-sir fil-prattika. Kamet il-fija. Vielen Dank, damit sind wir am Ende der ersten Runde der Anhörung zu diesem. Tajjeb, mela, Bekk nikkonkludu l-ewwel round u wissa ngħaddi l-kelma lill-Kumitat taċ-ċittadini għandkom 10 minuti biex twieġbu għal mistoqsijiet. President. Uh, Grazzi. Tassew, President. Jekk inti taqbel. Jien nixtieq ukoll ngħaddi l-kelma lill membri oħra tal-Kumitat ma nixtieqx namel 10 minuti ngħid jiena biss u jieġe fil-mistaqsijiet jiena biss forsi hemm ċertu kwistjonijiet li kollegi tiegħi jkun jixtiequ jwieġbu huma. Xtaqt però nibda diskussjoni llum. Id-dritt fundamentali għall-ilma m'għandux jibqa' biss xi ħaġa idea fit-teorija irridu napplikawha fil-prattika dal għadu aħna kellimna l-sur Shevkovic U ftakarna u fakkarna li ħafna drabi aħna staqsejna u dak li nistaqsu fatt mill-Kummissjoni huwa biex ikollna perspettiva differenti dwar kif tgħaddi l-leġiżlazzjoni. Passi oħrajn f'direttivi oħra li affettwaw l-ilma li se li mixin f'direzzjoni tajba, però mhumiex biżejjed dawn għaliex il-priorità prinċipali għalina hija l-ilma bħala dritt fundamentali, din hija xi ħaġa illi hija l-iktar ħaġa li għandha tixel f'kwalinkwe leġislazzjoni ġdida. U għana nadotaw leġizlazzjoni illi taqat flimkien kwistjonijiet kollha eżistenti. Issa se ngħaddi l-kelma tiegħi mill-kollega mill kollega mill-Iżvezja. Grazzi tassew ħafna drabi jisu nieħdu l-impressjoni li huwa biss l-istati membri ġodda tal-istati membri illi hemm problema bl-ilma. Però ikolli ngħid illi aċċess għall-ilma huwa meddet ukoll f'pajjiżi illi aħna narawhom bħala Illi sejrin tajjeb u qegħdin f'pożizzjoni tajbin, pereżempju l-Iżvezja, pajjiżi, bosta partijiet minn netwerk ma jaħdmux meta jkun hemm l-arar. Minħabba tibdil fil-klima jidher li ser ikonna noqogħdu u naddattaw għall-arar. Il-problemi li jinqalaw fil-fatt huwa huma riżultat U anka anzi il-kumpaniji fl izvezja ma investewx fihom f'dawn in-networks tal-ilma. U lanqas ma kien hemm investimenti f'networks ġodda u faċilitajiet li jkunu iktar xir għaw adattati. Linja teddida ikbar milli forsi wieħed eh, jisma fil-medja. Jekk irridu sistema sostenibbli tal-ilma fil-medja ġejjeni, allura rritu konna investiment tajjeb u ma malajr dan l-investiment. Fl-Ewropa aħna nitkellmu fuq il-kriżi ħin kollu nitkellmu fuq il qat fl-Ewropa. U jina naħseb li nistaw forsi nużaw ukoll il-kelma kriżi biex niddiskutu biex niddiskrivu għanzi l-investiment publiku fil-qasam tal-ilma u għalek għanna bżon l-investiment issa. Grazzi tassew. Thank you. Uh, Jamal Mkhaurian, also member of the uh, Citizens uh, Committee. I want to pick up the... Jiena wkoll membru fil-Kumitat ta' ċittadini xtaqt insemmi żewġ punti li eh, semmew il-membri parlamentari rigward it-trojka u l-privatizzazzjoni illi naraw f'bosta pajjiżi, f'numru ta' pajjiżi l-ewwel net l-inizjattiva ta' ċittadini eh, aħna mħazbin u anka din l-inizjattiva fil-fatt ma titkellimx dwar privatizzazzjoni, però aħna mħazbin Dak li jonqosna huwa evalwazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar kif dan il-privatizzazzjoni ta' dan it-tip ikollu impatt fuq id-dritt u man għall-ilma u għalix, għalix dan id-dritt għadna ma narawx fil-leġizlazzjoni, ġviri jek dan narawx u ikun rikonoxxut allura l-Unjoni Ewropea, il-Kommissjoni ikolla taħsibaw taħsiba darbtejn qabel eh, titlob lil dawn il-pajjiżi biex jipprivatizzaw is-sistemi tal-ilma tagħhom. Naħseb ukoll li delegat mill-Awstrija semmija din il-ħaġa responsabilità tal-Istati membri jekk jiddeċidux li profetizzaw jew le l-kumpaniji tal-ilma tagħhom. Però meta t-netkelmu fuq dawk il-pajjiżi illi hemm politiki ta' austerita, hija ħaġa ċara li hemm pressjoni minnaħat tal-Kummissjoni u t-Trojka biex jagħmlu dan jekk il-President taż-żona tal-Ewro jagħmel dikjerazzjoni li jkun kontent bil-passi fil-Greċja biex ikun hemm privatizzazzjoni tal-ilma, allura dan ikun sinjal ċar ta' pressjoni fuq gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi għalhekk jekk ikonna dritt dan l-ilma bħala dritt fundamentali tal-bniedem, allura ikun hemm evalwazzjonijiet ta' impatt li jkunu serji u ibiddel ukoll id-diskussjoni fuq dawn l-iżviluppi fuq dan il-dan is-suġġett. Din hija xaġa li aħna nħossu importanti ħafna biex nintroduċu l-ilma dritt bħala dritt fundamentali u koll is-servizzi sanitarji sabiex il-ħsieb fuq dawn is-suġġetti nistgħu imbidlu. Is-senjur mir-Renju Unit qajjem il-kwestjoni li fir-Renju Unit kien hemm privatizzazzjoni tal-pajjiżi, eh, skużawni tal-kumpaniji tal-ilma aħna ma tkellimniex dwar l-iżviluppi fir-Renju Unit bħala inizjattiva bħala komitat. U smajna u koll nis għalunna u koll li aħna tinqajmu ħafna punti kontroversjali meta ngħidu li l-ilma u s-servizzi sanitarji għandhom ikunu esklużi mill-regoli tas suq internu m'għandhomx ikunu liberalizzati iva aħna nixtiequ li l-Kummissjoni Ewropea timpenja ruħa biex is-servizzi tal-ilma fl-Unjoni Ewropea ma jkunux liberalizzati, hija xi ħaġa li qegħdin nitolbu aħna din mhix kontroversjali, tgħidux tgħidu li hija kontroversjali, mhix kontroversjali. Il-ħsieb u surveys li saru mal-ċittadini Ewropew juru illi n nies ma jridux jipprofatizzaw dawn is-sistemi. Anka fir-Renju Unit wara 20 sena, 25 sena għatem eh, surveys polls tal-opinjonijiet li jindikaw li n-nies għadhom jixtiequ li dan ikunu sistemi pubbliċi. Nitkellmu fuq l-interessi ta' min forsi għandu interessi biex jipromovi l-privatizzazzjoni, però naħseb illi ċittadini Ewropew u banka permessa din l-inizjattiva naraw illi miex xi ħaġa kontroversjali. C'est bon? <laughs> Y a-t-il une autre demande de parole de la part du komite di. Għaw xaħtiħor li jishtiq jitkellem il-komitat tana? Le, tajab, mela l-ura għal-president. Tajab, mela bekk, nikonkludu l-ewel round. Issa, aħna spiċċajna l-ewel punt, l-ewel round, u sajna għaddu għattini punt issa. Ħanajdilkom eżattament fejn qegħdin. Signora Gostetis, nix ingrazzjak, Sur President, Iva jina kontenta ħafna li aħna eh, għedin id-diskutu b'dan il-mod. Unek innovazzjoni, mit-trattat tal-Lisbona, u kontenta nara li aħna din nitkellmu dwar l-aċċess għall-ilma. Dan jaffetwa bosta drittijiet tal-bniedem, essenzjali għal rispett ta' drittijiet oħrajn. Oh, Per eżempju, dritt tal-ħajja, dritt tal-dinjità, dritt tas-saħħa. id Dritt għall-ilma jinkludi id-dritt għall-iżvilupp tas-soċjetà, soċjetajiet u popolazzjonijiet. Għandi xi mistoqsijiet però. Id-dibattitu li għanna għallum jorina li forsi aħna qed inkunu wis ideoloġiċi fl-approċċ tagħna. Jisu hemm xi tip ta' ġlieda bejn l-operaturi pubbliċi u privati u naħseb hekk dan iżommna milli nifukaw fuq dak huwa importanti, ġifieri kun hemm aċċess ġenwin għall-ilma għal kulħadd u dan jirrispetta standards għoljin għal żvilupp sostenibbli għalhekk naħseb essenzjali illi ma netħawdux fuq deċiżjonijiet ta' ġestjoni, naħseb illi l-kwistjoni importanti hawnhekk hija illi kull ċittadin Ewropew għandu jkollu aċċess għal l-ilma jiġifieri f'prezz illi wieħed ikun jaffordja. Jiena konvinta li jekk ser nimplementaw dan id-dritt tal kulħadd fl-Ewropa ma nistgħux niddiskutu jew niddeċidu jekk kontx operatur privat jew inkolla pubbliku, l-importanti huwa li jkun hemm kontroll pubbliku tajjeb u entità pubblika li tkun tista' tagħżel jekk titlob x'operatur privat inkella pubbliku biex jagħmel da, dan ix-xogħol. Però fakkarkom illi kien hemm operaturi privati illi iffirmaw għal l-anijiet tal-millenju. U iktar minn 33% ta' ċittadini Ewropew jibbenefikaw minn ilma li huwa provdut minn kumpaniji privati. Tajjeb mela għandna żewġ miljun ċittadini Ewropew illi m'għandux aċċess għall-ilma, però jien għandi studju illi 25 miljun ċittadin Dan inkludi mod partikolari ċittadini fl-istati membri l-ġodda mandomx aċċess għal ilma u servizzi sanitarji tajbu jina nixtieq naqra iktar kerezza fuq il-figuri. Kellim il-limis. Iva, grazzi tassew jiena nixtieq nawgura u ngħid proset lill-organizzaturi l-ewwel darba illi qed ikollna seduta ta' din in-natura ta' dan it-tip. Importanti eh, ukoll ħagġa li għet niddiskutu kwistjonijiet bħal dawn importanti. Iċ-ċittadini jixtiequ illi kollhom id-dritt u jixtiequ li huma wkoll jistgħu ikollhom influenza ġifieri proset ta' kemm intom qed dan kollu bis-serjetà jiena ili involut fil-politika mhux ħażin u aħna xtaqna nniżguraw li din is-seduta ma twastax biex kulħadd jikkonferma l-preġudizzji tiegħu, ġifieri importanti ħafna illi aħna nisimgħu u nistaqsu nagħmlu mistoqsijiet. Nixtieq nagħmel kumment preliminarju jiena ġej minn reġun fejn aħna konna nemnu illi kollox għandu jinżam fis settur pubbliku ġifiri jekk kollox ikun fidej l-istat allura kollox ikun sewa però fil-verità dan ma seħx anzi Dak li saħkem bil-kontra, u għalhekk jiena ma naħsibx li l-kwistjoni jekk kollox kollox f'dejn istatur pubbliku jew le. Ġi tassew kulħadd jaqbel illi kulħadd għandu jkollu għacċessa għall-ilma. Issa kif se nagħmlu dan din il-ħaġa effettiva jrid ikun ilma nadif, ta' kwalità tajba, naħseb dawn huma kollha punti li aħna naqblu fuq il-mistoqsija tiegħi lilkom hija li meta nitkellmu fuq proibizzjoni fuq liberalizzazzjoni fuq il-liberalizzazzjoni hija wkoll fuq il-privatizzazzjoni għaliex aħna hemm bosta modelli fl-Unjoni Ewropea fil-Ġermanja hemm l-awtoritajiet lokali li kontrollaw u li huma responsabbli. U f'bosta sitwazzjonijiet għandhom id-dritt li forsi iqabdu xi tip ta' eh, entità privata fir raġun tiegħi wkoll hemm modelli differenti fejn jintużaw l-autoritajiet, eh, fejn jintużaw kumpaniji privati u kol ġvina, ma tantx nista' nara differenza la bej il-prezzu la bej il-forniment tal-ilma u l-kwalità tiegħu. Għanna rridu nprofaw niskuraw li id-deċiżjonijiet li jieħdu l-awtoritajiet lokali nirrispettawhom. Grazzi tassew. Fidi Baldini. Kellima li limes. Vodu i kvalitetan sustav odvodnje. Čista pitka voda i odvodnja osnovno su ljudsko pravo koje bi trebalo... Iċ-ċittadini kollha għandhom bżonn ilma ta' kwalità tajba biex ikun jistgħu jixorbuh. Dan huwa dritt bażiku tal-bniedem biex inkomplu nipromovu il-provvista tal-ilma. Issa l-ewwel dikjerazzjoni li jiena firmajt meta Serta Mipi kienet kontra l-privatizzazzjoni tal-servizzi tal-ilma. Jiena ġej minn pajis illi jizgura ilma, l-ilma tax-xorb permezz ta' sistema publika 80% tal-ċittadini kroati jużaw dan id-dritt u għalhekk l-aċċess għall-ilma huwa dritt tal-bniedem. u ċittadini għandu jkollhom aċċess tajjeb għall-ilma u għas-servizzi sanitarji. L-ilma għandna bżonnu għal-ħajja minnajr dan ir-riżors aħna ma nistawx nissopravivu ma nejxux. Erba minn kull għaxar bnedmin fid-dinja m'għandhomx aċċess għal servizzi sanitarji. Palessa bosta partijiet mill-Kroazja u anka tal-Unjoni Ewropea għaddejjin minn żmien ta' arar tjaffaċċjaw l-arar u prob. U dan huwa minħabba ġestjoni ħażina ta' eh, riżorsi tal-ilma naħseb illi għanna nitolbu lil għanna nsejħu biex kunem ġestjoni aħjar ta' riżorsi tal-ilma. Aċċess għall-ilma u servizzi sanitarji huma neċessarji sabiex niżguraw il-drittijiet tal-bniedem l-oħrajn. Jiena kont sintku mill-municipalità fejn hemm bosta riżorsi tal-ilma fil-fatt. Imma li kien jiġi kien jgħaddi u koll mbagħad għall-Slovenja u irridu nipruvaw ikollna ġestjoni aħjar tal-ilma u niżguraw illi l-anijiet tal-millenju nirħuhom u l-ilma għandu ikun provdut lil kulħadd. Oh, Susa, jetzt verzeichnen. Bitte. Hvala vam lijepo. Postavlja se pitanje ako pitka voda u 21. stoljeću bude imala ulogu koju je Grazzi. Il-mistoqsija jadin, jekk l-ilma fil-seklu 21 ux ser jkollu l-istess rwol palma kellu l-petrolju fil-seklu ta' qabel. Dan ser ikollu għallura implikazzjoni importanti. Jiena nilqa din is-seduta pal kollega tiegħi u wkoll mill-Kroazja, it-tielet pajjiż meta nitkellmu fuq ir rizorsi tal-ilma wara n-Norveġja u l izlanda jiġifieri dak li huwa importanti li nejdu li fil-Kroazja l-ilma huwa ikkonsidrat bħala ġit komuni u għandu status speċjali aħna dejjem inżommu f'moħħna illi irrid ikonna żvilupp sostenibbli. U l-ilma ma jistax isir proprjetà privata, ma rridu naħsbu f'sussidjarjetà wkoll. Ma jfissirx allura illi ma Il-reprezentanti jekk ikonux fuq livell lokali u nkella reġjonali jiena tlab saqsejt il-Fond ta' Solidarjetà qed jintuża l-Kroatja minħabba l-arar u nixtieq il-Kommissjoni li twieġeb. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Grazzi, kollegi, signori. Din l-inizjattiva ta' ċittadini turi illi fil-qasam ta' ġestjoni tal-ilma fl-Ewropa Forma ta' anarkija f'ċertu pajjiżi huwa l-istat li huwa involut fil-ġestjoni tal-ilma f'pajjiżi oħra huma l-kumpaniji privati. F'pajjiżi l-ġestjoni tal-ilma kien fidejn l-istat. Però malli tħallna fl-Unjoni Ewropea konna kważi sforzan, sforzati li nibdew proċess tal-bredazzjoni sabiex il-ġestjoni tal-ilma ikun privatizzat minn investitur Franċiż u fil-fatt dan wassal biex olew ħafna il-prezzijiet u huma għaxar darbit ola mill-prezzijiet li kellna qabel is-sitwazzjoni fil-fatt illum hija li dawk li kellhom is-sistemi tagħhom edin jenqataw għax ma jifelħux għal dawn il-prezzijiet irtu konna mekkaniżmu li huwa bilanċjat u l-investituri privati m'għandux ikollhom tip ta' monopolju jiġifieri kollox kif jiddeċiedu huma għaliex l-aċċess għall-ilma huwa dritt fundamentali. Ikun kif ikun organizzat is-suq. Grazzi tassew, kellim li jmiss. Grazzi, President. Għonet proset ta' din l-inizjattiva. Jina għandi mistoqsija, mux eżattament fuq eh, distribuzzjoni tal-ilma, imma jew inkella setturi pubbliċi u privati minn ser jkollu ġestjoni, imma jina għart nitkellem fuq il perfekazzjoni tal-ilma x'nafu li mhix ħaġa irħisa anzi, speċjalment f'qosma f'żoni kbar kollok miljon ċittadin għandek bżonn ħafna flus biex t-tratta l-ilma. U l-awtoritajiet allura jitolbu l-għajnuna tal-kumpaniji privati. U joffru ċajtu inċentivi per ta' taxxa minħabba li jkunu Anzi, biex ikunu jistaw iħajru il kompanji privati. Umbat il-prezz allura jirrifletti dan ġri ikollok tip ta' privatizzazzjoni li ma tidirx. Ikun hemm kontratt, imma l kontrat jenata b'tali mod li l autoritajiet jgħatu vantaċ l kumpaniji privati, Ġvi, Naħseb qed naqblu b'mod ġenerali, però naħseb il-problema hija l-implementazzjoni. Hemmhekk hemm l-iktar diffikultajiet, l-iktar riski, l-ikbar riski ta' profitazzjoni li ma tidirx forsi. Jew nkella teddida ta' ċertu nies dawk li l-iktar l-inqas li għandhom flus li ma jkollhomx aċċess għall-ilma. U anka il-purifikazzjoni tal-ilma f'żoni rurali, hawnhekk qed situazzjoni differenti. Għawnek, ħafna drabi u koll ikonu kumpaniji privati li għandhom, nixtieq nkun naf x'ġara xiexit nagħmlu fuq dan. Bürgerausschuss, das Wort und Temmejna l-proċedura KGI, għaddu s-Sinjura Pere, fissam il-Komitat ċittadini tista tat il-kelma l-min talab il-li intervjeni. Fidejk, mela. Grazie sur Grote. Nibdew bl-ħar mistoqsija għanna mana espert dwar purifikazzjoni tal-ilma u trattament tal-ilma mbagħad nadu għal eh, Gerard Bernzwilem li forsi kellimna fuq kustjoni bej privat u pubbliku. Didija fidejk. l-diewa mill-Trading, iva jena naħdem fil-qasam trattament ta' l-ilma, minix neċessarjament espert, pero għandi esperienza twila fil-settur. Fil-fat, tajna l-ura, ma ta' għal trattament tal-ilma, partikolarment infrastruttura, u ħafna x'namlu l-infrastruttura hija għalja ħafna f'termini finanzjari l-lum għanna dal-kumpaniji privati illi proponu impjanti ta' trattament u dan huwa faċli iktar faċli minn tiżviluppa servizzi pubbliċi fuq il-kooperazzjoni pubblika hemm servizzi pubbliċi anke fi Franza ma' kabna di oħrajn fl-Ewropa li għandhom esperjenza fit trattament tal-ilma li tista' tipprovdi assistenza. Il-problema hi li llum kooperazzjoni pubblika ma teżistix tant fl-Ewropa. Teżisti ma' pajjiżi terzi eh, fl-Afrika u pajjiżi oħrajn, imma fl-Ewropa tidher illi hija diffiċli illi torganizza dil-kooperazzjoni mingħajr ma jkollok id-dur għas-settur privat. Għal daqstant eh, diffiċa appuntu ta' timxil qoddim tal-qasam. Sabiex nħarsu l-ilma nżon prioritajiet, prioritajiet għandu xaqsu ma' distribuzzjoni, trattament tal-ilma, ċetra Għal Priorità għadda żżomm l-infrastruttura, illi hija abbandonata hum minn Franza. Mir-Rivoluzzjoni Franċiża u mal-awtoriti lokali ħdu ħsieb l maltrattamenti tiegħu, imma mill servizzi kienu privatizzati dan affarijiet We need a doctor. Please immediately. Yeah. Fire.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 Gerhard Dahin So, ich bitte. Tajb wis. Nitlobkom il-kol sabiex tieħdu postkom għal darbohra. Jider il-persuna illi ħassa ħażina tħossaħjar u nistgħu nkomplu il-Komitat tal-ċittadini kompli bis-seduta. Iva, grazie ħafna, Sir President. Il-kollega Didier Dimont kien spiċċa l-prezentazzjoni tiegħu. Naddi sal Earhart sabiex jieħu l-kelma. Grazzi ħafna. Jiena l-prezentant Ġermaniż tal-Kumitat ċittadini u qed nintervjeni wara il-kommenti ta' Surjar. Huwa deskriva il-situazzjoni bej ġermal tal-vantu dik tal-ponent ma naċċettajx din għanna strutturi demokratiċi, autorit lokali jorganizzaw il eh, kwissjoni tal-ilma ċerta autoritet lokali fil-ġemra tal-vant għandhom azzjonisti privati u dawn il-kumpaniji jien xilom iżommu eh, mizzati baxxi kif suppost. Pero se naraw xem wara dan kollu. f'dawn il-kumpaniji għandek tariffi illi ma ktar baxxi minn dawk ta' awtoritajiet immexxew minn awtorit lokali. ċertu każijiet sa' 15% aktar baxxi fil-fatt. Valur għall-azzjonisti u prezzijiet aktar baxxi ċed tħarisen l-affarijiet mod kemm xejn aktar eh, attent biex ngħidu hekk u qed irid attent illi meta jagħmel paragoni bej il-privat u l-pubbliku fil-qadda l-qasam grazzi. Grazzi Erhard, Jan Willem jekk u bat Pedro u grazzi Jan Marini, grazzi President. Konklużjoni temporanja forsi ta' sessjoni sissa li notajt kien illi għanna ftajim fost il-partiti il-kellima mill-gruppi politiċi differenti prezenti hawnhekk esprimew l-appoġġ tagħhom għal dritt tal-bniedem li kollha aċċess għall-ilma jekk qed ninterpreta il-messaġġ moti anka b'risposta għall inizjativa ta' ċittadini il-messaġġ u li smajtuna issa implementawa. Nasib din huwa mis-saċċar illi ħadet ċar minn din il-kamra. Kien hemm numru ta' mistoqsijiet fuq il-liberalizzazzjoni, privatizzazzjoni, dir li l-surjar għamel mistoqsija ċara ħafna. Jekk wieħed jaqra il-domandi tal-inizjattiva ċittadin, qed nistaqsu lill-Kummissjoni Ewropea timpenja ruħa illi ma tilliberalizzax il-settur tal-ilma u nixtiequ naraw dan bil-miktub fil-liġi. Mhux biss impenn orali, mhux xi ħaġa mniżla f'xi komunikazzjoni, imma il-Kummissjoni Ewropea timpenja ruħa li ma tilliberalizzax dawn is-servizzi. Mhux biss l-Unjoni Ewropea, u mhux parti minn ftehimiet kummerċali fil sessjoni li jmiss ukoll niddiskutu dan aktar dettal. Mhux ċar anka dil sitwazzjoni ta' privatizzazzjoni u l-pubbliku l-inizjattivi l-inizjattiva tagħna titlob impen mill-Kommissjoni Ewropea sabiex ma l inizjattivi sabiex tilliberalizza servizz tal-ilma. Għandna mħasba fuq privatizzazzjoni palma indikaw anka numru ta' membri tal-Parlament u importanti il f'qafas ta' drittijiet tal-bniedem Ikon ġudizzju ta' dawn it-tip ta' situazzjoni ta' ġus ma' għanda f'qafas ċar dwar modi differenti kif dan jista' jiġi implementat fl-Unjoni Ewropea. Pedro e Tommaso. Gracias. Grazzi. Nitkellmu dwar jekk ix problema ideoloġika. L-ideoloġija mhix ħażija, mhux ħaġa ħażina, Issa eh, kemm ikun hemm rispett u hawnhekk għaw. Jiena tranquil dwar dan. Iżda miex sempliciment ideoloġija jew ideoloġija biss. Meta Spanja tlet granet ilu għalet eh, mitej familja eh, fħeres la frontera fej sir xeri inqatatilhom l-ilma wara l-privatizzazzjoni aħna bdejna namlu l-kalkoli u ma diġa eluf ta' familji fejn qed jinqata l-ilma u jiena nistaqsi iva fidejk E, il-gvern Spanjol qed jippermetti. Huwa tajjeb l-Unjoni Ewropea qed tippermetti lil gvern Spanjol li jagħmlu dan fi Spanja, fil-Portugal, jiena ma naħsibx li hija problema ideoloġika jiex ħaġa iżjed minn hekk. Fl-Italja meta kien hemm konsultazzjoni mal-Italjani kien hemm 30 miljun ta' Taljani u probabbli ħafna ħafna huma minn lemin u Michel oħrajn Michel Luke. Ma kienx problema ta' ideoloġija u ma' prinċipji umanitarji. Jien qed nagħti dejta ta' ekonomija x'ina professur tal-ekonomija. E, Fil-belt tiegħi għandna idea e, eżempju ta' 20 sena ta' privatizzazzjoni e, ta' e, kumpaniji, żewġ kumpaniji kbar, e, mit e, elf familja Eh, li jiċċarġjaw 15 eh, ċentezmu tal-euro kull metru kubiku. U il-prezz uffiċjali huwa ta' forti 41 ċentezmu, iġbiri kważi tla darbit aktar. Eh, Fl-Aragon, wieħed punt 3 euro kull metru kubiku, kważi ħafna drabiet għaxar drabi iktar. Ejjan ħallu l-libertà, vera, ejjan ħallu l-ċertu libertà, nistaqsi ma nistgħu nħallu libertà li ċittadini jażlu. Għaliex fejn huma ġew konsultati fir-referenda, per eżempju, kien hemm il-pożizzjoni ħar kienet ċara, aħna nibżaw insaqsu l-ċittadini. U dak li rtnajt. Vielen Dank, damit sind wir mit dem Bürger. Grazie ħafna. Daw kienu it-tweġibiet għal komitat ċittadini mis-sosiet li smajna. Sanna Sinja Marjan Fenning minn DJ Environment, wara nofsinhar tajb il-kulħadd. Rinaqat għatma dawk li għallu li huma kontenti li qegħdin hawnhekk illum pala parti mill-ewwel talba mill-ċittadini għadritt għall-ilma. Nfakkar li kulħadd li jina qed hawnhekk issa sabiex nagħti tweġibiet fuq l-aspett ambientali tal-inizjattiva u smajna ħafna dwar suq intern, pero dan inħallih fidejn il-kollegi tiegħi illi se jinaqdu ma'kom anka fis-sessjoni li jmiss sul-parti internazzjonali Nittama li nkun nistantikom tweġibiet illum mill-lat ambientali u aħna naqblu li l-ilma hija rizorsa naturali importanti essenzjali għal ħajja saħħa tal-bniedem u hija huwa qass importanti l-ekonomija tagħna, daqsant il-preservazzjoni u ħarsien ta' riżorsi tal-ilma huwa kruċjali u kisba għal politika ambientali Ewropea. Din il-politika ġiet eh, mwessa fl-aħħar snin għandha direttiva l-ilma E, tajpa xorb, għat-trattament tal-iskart, u dan sabiex it-tidin kolla kolla maċċessa l-ilma li stajn xarab. Għanna u koll direttiva l-introduċiet il-ġestjoni ta' rizorsi tal-ilma fuq figuri um, dawn intalbu fil-fat skont l-aħħar dejta li għannaħna 95% tal-popolazzjoni tal-Europa għandha ċessa l-ilma mill-Public Drinking Water Grid u fuq standards fid direttiva qed nitkellmu fuq standards għolin, qed nitkellmu fuq standards ta' minn 90%. Rati ta' konnessjoni għet ta' madwar 85% fl europea Ewropea u 94% ta' eh, ilma li għata trattament adekwat jinġabar u 80% ta' wastewater huwa suġġett għal trattament adekwat. Madana kollu, qed naraw differenzazzjoni fir-rati ta' konformità fl-Istati membri. Ma għandna deficit ta' implementazzjoni f'ċertu Stati membri ġodda. U għal daqstan ċar li hemm bżonn tejbu l-implementazzjoni u l-konformità ma' sistemi ta' trattament tal-ilma imma ġa sar ħafna fl-istati membri l-ġodda. U dan grazzi għal appoġġ finanzarju konsiderevoli mill-fondi ta' kozjoni strutturali tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, mill-2007 iktar minn 2.6 miljon persuna ġew provduti mm, bilma aħjar u 5.7 miljon oħra ġew konnessi ma' eh, sistemi ta' trattament aħjar bejn 2007-2013 support finanzjarju tal-Unjoni investiment fl-ilma wassal għal 22 biljun euro investiti għal stat membri l-qodma il-rati ta' konformità partikolarment għal eh, trattament tal-ilma ġi miksub grazzi għal u fondi Ewropej u l-fitness check li sar fil-kontest tal-Water Blueprint fil-2012 konferma illi dan l-approċ kienu għed suċċess u se jitkomplu anka fil-ġejjien kif meħtieġ. Imma ovvjament hemm bżonn titib. Stabilixxejn azzjoni diġà f'din il-blueprint fil-2012 u fis-seba' EIP u uħut mill-isfidi Rridu niżguraw kwalità olja ta' ilma għal fornituri żgħar speċjalment żoni remoti u rurali. Kif intqal ukoll hemm bżonn insaħħu l-investiment sabiex l-infrastrutturi jimbnew kif suppost eh, f'ċertu stati membri u rridu niżguraw il-manteniment ta' strutturi fl-Unjoni Ewropea kollha fil-ġejjini. Irridu kol nistipulaw nistimulaw l-iżvilupp ta' teknoloġiji dan mhux biss biex konna ilma nadif imma wkoll sabiex konna ilma illi nużaw b'mod effiċenti f'termini ta' rizorsi għawnek semmit il-kwestjoni tal-kupru tal ispejjeż forse tiftaklu li fil-direttiva għafas dwar l-ilma, hemm ukoll dispożizzjoni li tajt li eh, l kupru tal ispejjeż tkun parti essenzjali fl-implementazzjoni tal-programmi ta' ġestjoni tal-ilma fl-Istati membri. L-aħħar mhux l-inqas, irdu ntejbu wkoll informazzjoni fost il-konsumatur u trasparenza tas servizz provdut. U sabiex nindirizzaw dawn l-isfidi għandna numru ta' azzjonijiet u dimna li ġa bdejna naħnu fuqhom kifet intejbu ġestjoni ta' data u sistemi ta' disseminazzjoni nsaħħu l-arfin tagħna fuq l-aspetti kollha li huma marbuta mal-ilma u kol stabilixxejna flimkien mal-istati membri u programmi ta' implementazzjoni programmi ta' investiment u prioritajiet inklużi eh, possibilitajiet ta' finanzjament il-kwalità tal-ilma għal-fornituri żgħar flimkien l-Istati membri, ħriġna dokument tal-linji gwida u azzjonijiet sabiex nappoġġaw l-aqwa prassi sabiex intejbu l-ġestjoni ta' dawn il-fornituri żgħar. U se nkomplu nirrevedu l-liġi Ewropea dwar ilma, pereżempju direttiva fuq sostanzi ta' priorità, il-liġi tal-dornata reċentement, Groundwater Directive, qed ser tiġi ġurnata dal-waqt u Drinking Water Directive qed nħarsu lejn aġġornament fuq ċertu dispozizjoni tal-analiżi u monitoraġġ. L-aħħar mhux ninħas, nixtieq insemmi illi ovvjament dan ġas semma għandu kawn nem involviment aħjar tal-pubbliku imma l-liġi Ewropea ġa tinkludi mekkanizmu għal perċezzjoni attiva tal-ċittadini u tenti tal-ilma li hija konformi mal-Konvenzjoni Arus u l-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq eh, evalwazzjoni tal-impatt ambjentali ta' pjanijiet u proġetti. U din tal-aħħar ġiet riveduta riċentement mill-Kunsill u l-Parlament fil-fatt. Pala konklużjoni xtaqt ngħid li politika Ewropea dwar l-ilma u tivitajiet fl-aħħar 20 ta' snin ippermettu aċċess għal uh, servizzi adekwati għal maġġoranza ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Sfidi għadhom hemm u aħna ser nagħmlu dan konsultazzjoni mal-Istati membri u eh, partiti tal-Istati oħra u dan se jkun strumentali sabiex nilqu konformità sħiħa mal-liġi dwar l-ilma sabiex niżguraw aċċess għall ilma nadif eh, għal kulħadd grazzi. And now I want to hand over to Mrs. Nostrum for Tajb, issa naddil kelma lill signura Nostrum għal neluq tal-ewwel round. Minuta. Iva, grazzi ħafna. Irrid ngħid li dan kien dibattitu verament interessanti. Ċertament kien hemm kontribuzzjonijiet interessanti ħafna Zero naħseb li naqblu li teżisti sfida kbira f'ħafna postijiet. Jiena naħseb li kważi kważi hemm wisq ċertezza li aħna diġà irnexxina niksbu kollox. Jiena naħseb li fil-fatt għad fadal ħafna iżjed li jista' jsir Jiena naħseb li rridu nassiguraw li verament irridu nħarsu l-ilma, li hija medda, l-ilma huwa meddet. Issa meta aħna tkellimna mal-Kummissjoni tal odu aħna tlabnihom li jinvolvu ruhom ħafna iżjed fl-isfidi globali li għandhom xaqsmu mal-ilma. Fl-istess ħin irdu niftakru li l-aċċess tan-nies għall-ilma fl-Ewropa huwa medet. U għalhekk għandna bżonn li verament niġu assigurati li jkun hemm dan l-aċċess Grazzi ħafna, grazzi li kellima kollha għal prezentazzjonijiet għal mistoqsijiet dan l-ewwel round. Issa ngħaddu għat-tieni round, jiġifieri aċċess globali għall-ilma kif ukoll servizzi sanitarji għal kulħadd. Irridu nbidlu naqra n-nies fuq il-podium hawnhekk, hemm xi kellim ħajitilqu, grazzi ħafna u ħajjiġu xi kellima ġodda. So we will first start with the member of the Citizen Committee, Ms. Petro. Mela nibdew bil-membru tal-Kumitat ta' ċittadini, Pedro Arroyo. U sur Arroyo għandek ħames minuti għal prezentazzjoni tijak, mela naddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna. Aħna qegħdin ngħixu paradoss drammatiku fid-dinja. Hemm il-kriżi globali tal-ilma fuq pjaneta li huwa mamul mill-ilma, pjaneta l-blu, u din il-kriżi mhix waħda fil-fatta skarsezza, imma ġejja mill-konverġenza ta' tlet nuqqasijiet kritiċi. Li għonet hemm kriżi ta' insostenibilità li aħna ħloqni aħna minħabba fil-sistemi ta' ekosistemi tal-ilma tagħna. Hemm kriżi ta' faqar u inugwaljanzi li ġejja minn sistema soċjoekonomika immorali u t-tielet hemm kriżi fil-gvernanza ta' servizzi tal-ilma u ta' servizzi sanitarji u dan minħabba il-pressjoni li hemm minn entitajiet privati sabiex il-ċittadini jinbidlu eh, f'sempliċiment klijenti u jemarġinaw li żjed persuni vulnerabli. Iġbiri bażikament insostenibilità, faqar u naqqas ta' demokrazija jinsabu fil-qalba ta' din il-kriżi. L-Unjoni Ewropea bid-direttiva AFAS tal-ilma bħala mod biex inkunu nistaw e, nindirizzaw is-sistemi akwatiċi e, u ambientali li jinsabu e, li huma involuti hawnhekk. Iżda minkejja dan aħna orfni ta' regolazzjoni adegwata, ġifri m'għandniex dawn ir-regolazzjonijiet tajbin għal dak li huwa l-valur soċjali li huma marbuta ma' servizzi differenti u l-użu tal-ilma, tant li huma produttivi kif ukoll servizzi tal-ilma u tazza sanità aħna eh, marna li faċċaw il-problemi tal-ugwaljanza u il-faqar, kif ukoll il-kontradizzjonijiet li ġejjin mill-privatizzazzjoni ta' servizzi tagħna tal-ilma u ta' servizzi sanitarji. Għalhekk, aħna bażikament il-liġi tagħna eh, neħjenila il-qalba tagħha Ehm, ħallejna li kull stat membru jimla il-vojt kif iritu. L-inizjattiva ta' ċittadini dritt tal il Right Water bil kważi żewġ miljoni ta' filma, firma, firem jitlob li niftħu dan id-dibattitu fuq il-valuri soċjali, dibattitu li rrit jikkunsidra drittijiet u dmirijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, iżda mill-koerenza etika li titlob ir-rikonoxximent tal-aċċess għall-ilma tajba għax-xorb u servizzi bażiċi ta' sanità Eh, bħala dritt tal-bniedem, bħala ġi approvat fl-Assemblea Ġenerali tal-Ġus Mauda. u li permettinna nannu differenza mill-dritt tal-bniedem ta' 30 u 40 litru kull persuna kull jum ta' ilma e, tal-xorb, tajba xorb, mid-dritt leġittimu li wieħed juża l-ilma biex jiffabrika il-karta jew kella jimla il-pool jew inkella unsaqqu il-ġonna dibattitu etiku, soċjali u ċertament politiku li jippermetta l-Ewropa jirkupra il-prestiġ, il-prestiġu tiegħu fid-difiża tal-ħarsin tal-ġittijiet tal-bniedem eh, u li jippermettih li nirkupra koll eh, it-tmexxija l tlifna. Irridu narfu li l-kumplessità tal-valuri fil-qasam tal-ilma eh, jittratta wkoll koll kapaċitajiet tas-suq kif ukoll il-rabta ta' dawn il servizzi ma' drittijiet tal-bniedem u ċittadini li bil-fors irrid ikollhom aċċess universali minħabba fin-natura tagħhom u hawnhekk hawn kontradizzjoni mal-loġika tas-suq fl-istess ħin li għaw modelli ġodda ta' ġestjoni pubblika parteċipattiva u mhux sempliċiment ġestjoni pubblika għalhekk qed nipproponu l-ewwel nett li nsaħħu l-prinċipji, l-anijiet u l-kriterji promossi mid-direttiva AFAS tal-ilma l-ġestjoni sostenibbli tal-sistem ekosistemi tagħna tal-ilma, tieni net iridu narfu e, mod formali u solenni l-aċċess għall-ilma ta' għax-xorb u servizzi bażiċi ta' sanità bħala dritt tal-bniedem fil-leġislazzjoni bażika tal-Unjoni Ewropea. Tielet punt, irridu nippromovu leġislazzjoni komplementarja għad direttiva għafas tal-ilma li tirregola il-tmexxija tal-valuri soċjali eh, għal dawk li huma l-użi differenti tal-ilma li garantixxu l-aċċess għall-ilma tal tajpa xorb u għal servizzi ta' Ta' bħala dritt tal-bniedem. Ir-raba rridu narfu li l-komplessità u l-natura tal-valuri, drittijiet u dmirijiet jipoġġu l-interess ġenerali tas-soċjetà attwali u ta' ġenerazzjoni tal ġinieni bħala parti ċentrali tal-ġestjoni tal-ekosistemi u tas-servizzi tal-ilma u tas-sanità. U għabbażi ta' dan u għabbażi tal-prinċipju tal-aċċess universali li jikkaratterizza dawn id-drittijiet tal-bniedem u tax-ċittadini Irridu propju nifukaw fuq dan fil-qafas e, legali tal-ġejjin li regola drittijiet u dmirijiet soċjali dwar l-ilma f'perspettiva ġdida ta' ġestjoni pubblika partecipativa li teleb il-loġika tas suq Iżda fl-istess ħin naqbżu il-vizzi ta' modelli eh, antiki fl-istess ħin li servizzi bħal tal-ġustizza ma jinxtrux, ma jinxtrawx u ma jinbijawx, mandomx jinxtraw jinbijaw, u nispera li naqblu fuq dan, għalek bl-istess mod palek il-servizzi bażiċi tal-ilma tas-sanità mandomx jaqgħu taħt il-loġika tal-profit. Il-ħames u l-aħħar punt tiegħi Minn din il-koerenza l-Unjoni Ewropea trid tieħu fuqha responsabilità globali tagħha li tippromovi programm effettiv ta' kooperazzjoni internazzjonali li huwa bbażat fuq prinċipji ta' solidarjetà u non-profit minn perspettiva tal-kooperazzjoni pubblika pubblika u ma tippromovix forom mottija jew moħbija ta' privatizzazzjoni bażi tal-istrateġiji pubbliku privati li huma magħrufa fid-dinja kollha bħala il-mudell Ewropew ta' privatizzazzjoni. Grazie ħafna. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde und ich würde bitten, dass sich alle an die Zeit halten, weil Mela naddu għal mistoqsijiet, issa nishtiq li kulħadd nishtiq li kulħadd eh, izom mal-ħin għax qegħdin naqra l-ura fil-ħin u għana nishtiq nixtiequ ngħaddu around li jmiss kol. Għalhekk hemm bżonn li jkollna biżejjed ħin sabiex ikunu nistgħu nagħmlu dak kollu li pjanajna li nagħmlu. Michelle Strifler l-ewwel kelliem. Jew kellima. Hija rapporter eh, tal-inizjattiva ta' ċittadini fuq id-dritt tal-ilma ngħaddila tliet minuti tkun tista' titkellem. Grazzi ħafna. Ovvjament jiena kuntenta ħafna li nista' nitkellem hawnhekk illum jiena nirrappreżenta l-Kumitat fuq l-Iżvilupp u aħna qegħdin inwieġbu għall-ewwel inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Jiġifieri dritt għall-ilma u l-servizzi sanitarji huwa magħruf bħala dritt bażiku b'ħafna tekst tal-ġus maquda u ħafna nies madwar id-dinja fil-fat mandom ebda aċċess għal ilma tajjeb u jew servizzi ta' sanità, għalhekk dan huwa is-seba għan tal-millennium li zjed rapport ta' progress reċenti tal-MDGs għal li progress fuq l-ilma inkisef sal-2010, iżda rridu naġlu il-progress fuq il-servizzi sanitarji. Minkejja dan il-progress, xorta waħda għatanna triq twila u d-dimna qabel ma jirnexxina niksbu dan bħala dritt eh, universali tal-bnidem. 2.5 biljun persuna li mandomx aċċess għal servizzi sanitarji kif suppost u f'ħafna każijiet dawn huma f'żoni fejn il-popolazzjonijiet qegħdin jiżdiedu pass maġġel. Issa l-Unjoni Ewropea etħallas pu 1.7 biljun euro biex ittejjeb is-servizzi sanitarji fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Aħna waħed mill-akbar donaturi biex intejbu l-forniment tal-ilma u l-kwalità u l-kwantità tal-ilma hija assolutament essenzjali għas-sigurtà tal-ikel u s-saħħa il-nixfa l-arar jistgħu waslu biex il-popolazzjoni tiċċaqalqu u hemm kompetizzjoni dejjem aktar tiżdied għal dan ir-riżors limitat. Il-pressjoni demografika tista' twassal li l-konflitti jeħraxu għalhekk l aċċess eh, tajjeb għall ilma li huwa tajjeb għal eh, għax-xorb jista' jwassal għal aktar konflitti. Hemm ħafna modi kif niddeterminaw l-ilma u l-kwalità tal-ilma għalhekk il-politika tagħna trid tkun definita kif suppost u trid tiġi pjanata minn qabel. Jek tħares lejn politika tal-kummerċ u tal-enerġija, hemm bżonn nikkonsidraw ukoll il-kwistjoni tal-ilma f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Hemm bżonn niftakru wkoll li mannix nużaw l-ar tar-raba li diġa jaskarsa biex inkabru il-biofuels. Imma minna l-oħra, għasir nistaw nużaw l-art biex ikabru l-fjuri meta memx bizzejet art biex eh, nkunu nistaw nitimaw li popolazzjonijiet. Ġviri, it-tibdil fil-klima huwa fattur ewlieni. Hemm bżonn li neżaminaw l-użu tal-effiċenza tal-ilma u naraw nek nistaw xintejbu il-prestazzjoni f'dawn l-oqsma. Jimżon li nikonna ir-rwol tagħna fil-ħarsien ta' dritt tal-ilma fil-pajjiż li qegħdin żviluppaw rridu nagħmlu dan billi ma nixtrux prodotti li ġejjin minn użu eċċessiv tal-ilma u rridu nassiguraw ukoll li hemm livell sieħ ta' trasparenza. eluf ta' tfal imutu minħabba diarja kull-jum, dan minħabba nuqqas ta' aċċess għall-ilma nadif, għalhekk id-dritt għall-aċċess tal-ilma u servizzi sanitarji huwa eh, viċin għad-dritt ewlin, li dritt ewlin, ġviri dritt tal-ħajja. F'konferenza tal-2020 eh, l-Unjoni Ewropea għamlet eh, għalet li trid tagħmel li dan id-dritt għall aċċess għall-ilma ikun eh, dritt fundamentali qed naħdmu fuq dan ħankomplu naħdmu biex nkunu nistgħu nikkontribwixxu għal dan u nixtieq nirringrazzja l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva tal-li tajbu eh, tal-li għamlu din l-inizjattiva u din tajbu dan l-aċċess u nispera li dan id-dritt tkun irkun realtà madwar id-dinja kemm se jkun malajr. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għaddil kelma l-Fiona Hall. Għal minuta u nofs. Grazzi, ħaniħu l-punt ta' Sinjura Sheffer li fil-fat l-aspett ta' sanitazzjoni tal-MDG E, Mhuwiex jgħat fit-triq tajba l-UNICEF qalu fl-2010 li zjiet nis foqra ma kienu gwadanjaw xejn għal dawk li huma tajtibit fil-servizzi sanitarju u n-nies li qegħdin e, li mhux qed ikollhom dawn is-servizzi huma dawk li zjiet fqar il-minoranzi u l-persuni e, b'diffikultajiet Fl-2013, 1.1 biljun persuna ġifiri, 1% tal-popolazzjoni, tal-popolazzjoni ma kellhomx aċċess għal ehm, servizzi sanitarji, kellhom ġifiri jagħmlu barra. Eh, u dan iwassal għal eh, ħafna mart, kif ukoll anka id-diarea li hija eh, kawża kbira ta' mwiet fost it-tfal u ħafna problemi ġejjin propju mill-li m'għandhomx toilets kif suppost u um fejn jaslu idejhom u dan iwassal anka għal svilupp ristret mentali u fiżiku. Mbagħad hemm ovvjament l-aspett ambjentali eh, Eh, l-iskart tal-bniedem jidħol fil-art, jidħol fil-pjan tal-ilma eh, u ħafna minnhom jispiċċa fil-xmajjar u fil-fladajjar ma jminar ma jiġi trattat u dan wassal problemi fil-forniment tal-ilma. Għalhekk xirridu nagħmlu rridu faċilitajiet ta' sanitazzjoni eh, fil dar jew inkella viċin, għandna bżonn tekniċi ta' ġestjoni tal- tal-iskar tal-bniedem eh, u hemm bżonn illi direttiva qafas tal-ilma tikkonsidra il-servizzi sanitarji bl-aħjar mod. Mistoqsija tiegħi hija x'qed tagħmlu biex tassiguraw li l-aspett sanitarju tal-MDGs eh, seba ma jintesix. Grazzi. Next speaker is Nikos Chrysogelos, on behalf of the Greens. One and a half minute, please. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σίγουρα μιλάμε για τους στόχους της χιλιετίας και για την αναπτύξη. Νονρεύολη Κρυσόγελος. Iva, ħna konna għedin nitkelmu dwar l-MDGs u id-dritt tal-aċċess għall-ilma. Għandu jkun ilma nadif, hemm id-dritt ta' sanitazzjoni, kol ġmi dan għandu jkun dritt madwar id-dinja kollha, dritt tal kulħadd. Iżda dan fil-prattika kif ħajġi applikat? Kif ħajaffettwa il-politika ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea? Jekk tħares mod partikolar li l-ftejn ma' pajjiżi terzi din hija kwistjoni eh, partikolari, aħna għandna l-kriżi, għandna problemi ekonomiċi, ma dan m'għandux iwassal naturalment għal politika ta' privatizzazzjoni qed narawha fi Kroazja, fil-Greċja, minħabba il-kriżi ekonomika aħna bażikament bil-fors irridu nipprivatizzaw il-kumpaniji li huma involuti fit qassin tal-ilma Issa dimmi xi ħaġa li tippromovi l-Kummissjoni, mhux hekk tagħmlu intom tippromovu l-privatizzazzjoni. Ħafna drabi ovvjament din titwaħħal fuq it-trojka ta' titkellmu pereżempju fuq il-Greċja u l-Portugal, jekk saris lejn demokrazija u l-involviment ta' ċittadini hemm bżonn li tinvolv li tassigura li hemm ċertu prinċipi li qegħdin hemm jekk qed titkellem dwar li tikkonsulta iċ-ċittadini dwar kif jintuża l-ilma, iċ-ċittadini għandhom ikun jistaw jitkellmu dwar il-relazzjoni ma' pajjiżi terzi, anzi ma' t-tile dinja u kif jintuża l-ilma. U fl-għajnuna tal-iżvilupp irridu nassiguraw li hemm kondizjoni soċjali kif suppost. Irridu nassiguraw li l zjet nis li għandhom bżonn jirnexxilhom jitħarsulhom id-drittijiet, mhux sempliciment li l-ilma nagħtu għal min iżjed min għandu flus, l-ilma u servizzi sanitarji ġirtatihom lil min l-aktar għandu bżonnhom. Għalek dak li rridu nassiguraw huwa ġestjoni tal-ilma li miex bbażata fuq il-profit u min jista' jħallas, dak li rridu nagħmlu huwa li ninkoraġixxu innovazzjoni ambientali. Aħna rridu nħarsu l-ilma tal-pjan. Xi kultant ikun hemm problemi kbar fil-industriji tal-estrazzjoni, tal-deb, tal-żejt, eccetera, u rridu nikkonsidraw dan kollu fil relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi. Grazzi. Iva, skużani, kont għadnet nisma il-Finlandizi u lingwara ma nafx. Eh, skużani, Sur President. Mela l-ewwel qed nixtieq nibda billi nirringrazzja u Light proset lil daw kollha li huma involuti f'dan l-ewwel eh, din l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għalija mhix sorpriża li hija l-ilma u l-ilma li jinsab fiċ-ċentru ta' din l-inizjattiva, sempliċement għaliex l-ilma ifisser il-ħajja u il-ħajja hija iċ-ċentru ta' dak kollu li qegħdin nagħmlu. U ovvjament dritt huwa dritt tal-ilma huwa dritt tal-bniedem hija ħaġa ovvja, imma li sempliċiment narfu dan il-fatt mhux qed jagħti aċċess lin-nies għall-ilma u servizzi sanitarji, jiena naħseb li huwa iżid importanti nħarsu lejn il-kundizzjonijiet li jagħmluha possibbli li aħna jirnexxinna niksbu dan id-dritt tal-bniedem għan-nies kollha li hemm fuq dan il-pjaneta. Għalhekk, nistaw niddiskutu b'mod estentiv dwar il-liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni ta' servizzi tal-ilma u jekk danu xtajjeb jew ħażin, iżda ejja nibdew bl-ikbar fornitur tal-ilma li għandna fid-dinja in natura. U frankament, in-natura hija medda hemm ħafna biodiversità li hija et et eh, teddet il-kapacità tan-natura li tipprovdinna l-ilma nadif U l-Unjoni Ewropea hija eżempju tajjeb ta' fejn għandna leġiżlazzjoni dwar in-natura li jabsaħħitha u l-Kummissjoni Ewropea iva rrid ngħid li qed tiġielet għal dan. Iżda huma l-istati membri li mhux dejjem ikollhom dawn l-affarijiet fuq il-lista ta' prijoritajiet tagħhom. Il-mistoqsija tiegħi l-inizjattiva ta' ċittadini hija intom tarfu li n-natura hija il-bażi tal-ilma nadif għal kulħadd u li fil-ġlida tagħna għall-ilma bħala dritt tal-bniedem fid-dinja kollha irridu niġġieldu għan natura kemm jista' jkun. Grazzi. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Catch the Eye Verfahren und für eine Minute. Grazie ħafna mela naslu għal catch the eye għanna għal minuta in jala senda. Grazzi, Sur President. Iva, skużani għalix Eh, skużani, ma ġejċ qabel ma kont edha f'kumitat ieħor. Nixtieq nifriħilkom għal din l-inizjattiva tal-ċittadini Ewropea, din inizjattiva National Tiksel Plan tagħha u nixtieq nifraħ eh, l-Parlament tal-li eh, organizzaw din il-konferenza dan is-smieħ. Jiena naħseb li il-kontenut ftit xhur qabel l-elezzjoni Ewropej hija xi ħaġa fundamentali biex inkunu nistgħu nivverifikaw u nuru li ċ-ċittadini Ewropej ukoll huma kapaċi li jkollhom dan id-dritt tal-inizjattiva f'aspetti tant importanti bħalma huwa l-aċċess għall-ilma u s-servizzi sanitarji. Bħala drittijiet tal-bniedem u rid ngħid li diġà f'dan il-Parlament Ewropew aħna iva rnexxielna mill-direttiva qafas tal-ilma eh, nippreżentaw ċertu eh, pożizzjonijiet partikolarment dwar minn promoturi tal-inizjattiva ġifieri dan huwa suġġett fej hemm bżonn ikunu nistgħu insibu rizorsi eh, partikolarment meta naħsbu f'dawk il-pajjiżi l-oħra mhux biss dawk Ewropew nevitaw li ma jinqatax il-servizz tal-ilma l-pajjiżi m'għandhomx il-familji m'għandhomx riżursi. Hemm bżonn nassiguraw dan il-forniment kif ukoll irridu naraw dak il-pajjiżi l-oħra fejn is-sitwazzjonijiet għadhom eh, diffiċli u għadhom ma ntlaħqux l-MDGs. U fil-rapport ta' Sur Sener sajna ninkludu kol dak li ġi e, propost ġbir l-użu ta' 1% ta' rizorsi ta' tariffi biex nkun nistaw nejnu pajzi oħra. Nishtiq najtu kol Sur Sefkovic li nittama li jintu kol naqriżiet konkret fil-proposta fl-eċitazzjoni l ewwel netza biex ikun hemm rikonoxximent eh, tal-arfin e, tal ta' soluzzjonijiet tal-infrastruttura titkun l-aħħar ħaġa li tiġi konsidrata u narfu wkoll ir-riżoluzzjoni tal-konflitt transkonfinali fuq il-kwistjoni tal-ilma għalhekk jiena naħseb li huwa importanti mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll għal pajjiżi fejn dan l-element, ġbir jiġifieri l-aċċess għal dawn is-servizzi huwa verament fundamentali. Grazzi. Papa one minute. Kajn Stavali,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 u li għanna nsaħu iċ-ċittadinanza. Dak li forsi jina l-iktar sorpriża u minħabba li jem inugwaljanza kbira għanna direttiva għafas għanna kondizjonijiet diffiċli fl-Europa jina kont involuta għal bosta snin trattament tal-ilma fil-fatt fl-Afrika u fl-Asja ċertu kriterji mhumiex rispettati. Pajjiżi imsieħba tal-programm bħal qal kollega Grek tiegħi bosta servizzi u oġġetti qed ikunu privatizzati, għalhekk jiena eh, ikolli nistaqsi Dwar kif qed inħarsu lejn l-ilma huwiex dritt jew inkella xi ħaġa li nistgħu nagħmlu profitt minnu. Nixtieq nisma' l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar dan għaliex nisimgħu li l-Unjoni Ewropea hija favur privatizzazzjoni u hija neutrali imma ċet jiġri eżattament hawnhekk. Grazzi. Tassew, Gerard Hefner, minuta u nofs. Dak li ħasseb li li u għet netkellem għannom tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u Aħna nizviluppaw forma ġdida ta' dialogu permessa dan l-inizjattiva. U Intom qed eh, tkellmuna dwar dibattitu importanti dwar temi prinċipali, għanijiet. U daw kif ħanaqduhom flimkien ma' leġizlazzjoni. Wieħed punt disa miljon ċittadin għalu li huma kontra l-privatizzazzjoni tal-ilma. Studio juru illi hemm maġġoranza ta' ċittadini illi iħossuhom bl-istess mod, mod partikolari f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-privatizzazzjoni. It-trajka timplementa eh, dawn dawn il-programmi f'ċertu pajjiżi u għalhekk kommissjoni kif tista' tiżgura illi il-politiki illi l-Ewropej jridu ikunu rispettati mit-trojka kif nistgħu niżguraw fil-politika ta' żvilupp, tal-affarijiet barranin dawn il-kwestjonijiet. Din il-kwestjoni kruċjali tal-ilma ġifiri nindirizzawa u koll u nindirizzawa b'mod li kullħat ikollu aċċess għal ilma Aħna irridu inter regoli internazzjonali demokratiċi fuq din il-kwestjoni u kif nistaw namlu dan permezz tal-politika tal-affarijiet barranin tagħna li ġifieri tirrispetta iċ-ċittadini u mux tares bis lejn il-profit tal-kumpaniji f'dan is-settur. Grazzi, grazzi, sorry Hefner. Komitat ta' ċittadini, għandkom 10 minuti biex twieġbu. Fidejkom. Si, eh, grazie. Inizio. Iva, grazie. Mela ħanibda jena, un bat inħalli il-kelma lil kollegi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom talli li eh, prezentajtu din il-kwistjoni tant fundamentali, ġifieri bħal fl-affermazzjoni ta' dritt għall-ilma bħala dritt tal-bniedem ikun hemm il-possibilità li wieħed jiggarantixxu l-modi ta' kif dan id-dritt tal-bniedem jiġi assigurat. U jiena naħseb li nigarantixxu id-dritt tal-bniedem eh, dan ifisser li irridu nisseparawhom mill-fatt li dan l-ilma jista' jkun prodott li kummerċjali jew prodott li fuqu hemm attività kummerċjali bilan għal profit. Xiftit data biex nispjegalkom eżattament is-sitwazzjoni. Fl-aħħar 10 snin mill-2001 u mbagħad fl-aħħar 13 sena aħna qegħdin naraw li madwar id-dinja qegħdin jerġgħu jaħsbu dwar il-politika ta' privatizzazzjoni tal-ilma. Fl-aħħar 86 kas li aħna minna monitoraċ taħħom, 51 minnom saru fil-pajizi li għandhom eh, ħafna e, e, tħul ġviri pajizi industrializzati fil-waqt li 35 fil-pajizi Wieħed u 21 minn daw saru fi Franza li bħalma nafu hija il-post il fejem ħafna multinazzjonali tal-ilma. Umbat, 15 wara id-deċizjoni ta' Pariġi li terġa tirrimonopilċalizza l-ilma. Imma din ħaġa li tissir f'ħafna pajjiżi oħra. Minn 15 il-belt kbira eh, fl-Stati Uniti li għal u jew spiċċaw il-kontratti għal forniment eh, ta' l-ilma li kienet fidejn il-kumpaniji privati daw reġo ħadu eh, l-affarijiet fidejhom u 12 minn dawn kienu edin isiru minn kumpaniji multinazzjonali għandhom bażi fl-Ewropa u l-istess ħaġa u l-ħsieb minn ġdid eh, qed isir ħafna pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw qed naħseb dwar pereżempju eh, l-ilma, la paz, Eh, Buenos Aires, postijiet oħra, anka fil-Ghana, fejn din ma qed jirġaqa taħt l-istat u anka fl-Indonezja b'mod partikolari fil-Ġakarta u dan ifisser li iva hemm evalwazzjoni madwar id-dinja dwar il-kwalità tal-otja tas-servizz li qed jingħata mill-privati u ħafna drabi it-tweġiba hija li il-pubbliku il-nies huma aktar eh, anzi is-servizzi pubbliċi iżjed jistgħu jagħtu id-dritt tal-bniedem għall-aċċess għall-ilma u l-kwalità tas-servizz u dan għal inqas pejjeż għaċ-ċittadini. Għaliex ħafna drabi jitnaqqas l-ammont ta' profit tal-intraprizi. Iġviri jekk il-ġestjonija pubblika il-livelli ta' profit tal kumpanji privati jitnaqqas. Għalek, dinja idea ta' dak li qed jiġri fil-pajjiżi li għandhom eh, ideoloġiji governattivi differenti ħafna bejnietom, jiġifieri huma eh, hemm eh, il-possibiltajiet kollha eh, għal eh, dik li hija l-politika f'dawn il-pajjiżi. Waqt li aħna qegħdin nitolbu bħala ċittadini, kumitat ta' ċittadini huwa li l-Ewropa anka fil-politika barranija ikolla orientazzjoni ċara fl-affermazzjoni tal-ilma bħala dritt tal-bniedem, għana ma rridux affermazzjoni ta' prinċipju, għax aħna d-dġa għandna kemm il-sqarija dwar dan, imma aħna nixtiequ kriterji li jarfu l-leġibilità ta' dan id-dritt tal-bniedem fil-politiki kollha li qed jiġu żviluppati mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri dan huwa suġġett li ġi żviluppat mir-rappreżentanti ta' Spanja, tal-Greċja, ikun tajjeb kikun naraw li l-Unjoni Ewropea, t trojka, timponi per eżempju li l-ilma ta' mill-privatizzazzjoni fil-moment meta naddu għal twetti tal-politiki tal-austerità. Ġviri jekk l-ilma u għadrit tal-bniedem, mela l-ilma irrit ikun aċċessibbli għal kulħadd u jibqa' fidejn pubbliċi. U interessanti wkoll li nenfasizzaw li għal kull dollaru li huwa investit fis servizzi hemm ritorn ħafna ikbar kemm għal dak li huwa eh, servizzi li ġifieri kemm jagħtu flus dawn is-servizzi kif ukoll f'termini ta' eh, dak li nitu lura f'mod ġenerali għaliex dan e, jissarraf ukoll f'benefiċċji soċjali, jkun hemm inqas pejjeż fil-servizzi sanitarji, inqas pejjeż għal ħarsien tal-ċittadini u l-saħħa tal-ċittadini hemm ukoll nieħdu vantaġġi wkoll fil-ambjent u jkunu nistgħu niggarantixxu wkoll rispett tar-riżors, il-riċiklaġġ tar-riżors u li il-riżors nadif jerġa' jitpoġġa fin-natura u b'dan il-mod inħarsu anke natura għalhekk forsi dan u aspet li mhux evalwat biżejjed fih dan il-politika Ewropej, ma li qed issir emerġenzja dinija jiena nipparteċipa fil-ġnus maquda f'dan il-grupp, ġifieri il-bords tal-pariri tas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda, U riċentement aħna kena dibattitu fejn ir-rappreżentanti tal-kumpaniji privati għallunna li aħna maħniex lesti li nissodisfaw il bżonni ta' ċittadini meta jkun hemm eh, diżastri li huma marbuta mal-ilma. Aħna nistgħu nintervjenu iżda wara li jkunu reġgħu ġew stabiliti kundizzjonijiet ta' aċċessibilità minn ġdida ta' servizzi. Għalhekk il-pubbliku huwa ġbiri dak li bati anka meta eh, ikun hemm diżastri tal-ilma ġbiri eh, hemm bżonn li s-servizz ikun aċċessibbli mill-ewwel kemm jista' jkun malajr għalhekk huwa interessanti l-Unjoni Ewropea tiżviluppa politika ta' kooperazzjoni politika ta' żvilupp mal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jew anka fil-ftejmiet ta' kummerċ ħieles li jikkonsidraw il-fatt li li wieħed jitkellem dwar l-ilma anke barra mill-Unjoni Ewropea ifisser nkunu qegħdin nigarantixxu dritt tal-bniedem l-aċċess għall-ilma u servizzi tas sanità kif ukoll ħarsien tar-riżorsi. Irridu nevitaw ukoll li dan jinqaleb vettura għal privatizzazzjoni ta' rizors f'ħafna pajjiżi u l-introduzzjoni ta' forum ta' privatizzazzjoni sejħulhom kif insejħulhom ġbir liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni x'inhi U jkunu nistgħu nigarantixxu li din ukoll tkun aċċessibbli għal ċittadini li għandhom tħul iżjed baxx. Minnaħa l-oħra jiena naħseb li li niżviluppaw politika li tniet il-kooperazzjoni pubbliku-pubbliku publiku-publiku pubbliku pubbliku li, li tuża il-kompetenzi tal-kumpaniji pubbliċi li jeżistu fl-Ewropa li huma importanti ħafna anke għal dak li huwa l-iżvilupp tal-ekonomija lokali din hija xi ħaġa li tista' tiffavorixxi żvilupp ekonomiku anke f'pajjiżi terzi li jikkonsidraw ukoll il-kondizzjonijiet lokali kif ukoll jikkonsidraw sostenibilità soċjali u ambjentali, e, ġbir li jkun hemm żvilupp li ma jistax bħal Turina il-kriżi e, jibqa' soġġett għal regolamentazzjonijiet jew globalizzazzjoni bħalma kienaw sissa. Għalek, jiena naħseb li b'dan il-mod l-Unjoni Ewropea tkun qed twieġeb mod sodisfaċenti għat-talba tal-Kumitat taċ-ċittadini u tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u twieġeb għal dan il-bżonn fundamentali li turi li l-Ewropa tisma' lill poplu tagħha. Nelbu kol il-pessimizmu fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-istess ħin nerġgħu nippreżentaw ruħna għal qudiem il-kumplament tad-dinja bħala dak li e, jaqbes għad drittijiet tal-bniedem kif ukoll jikkonsidra l-żvilupp ekonomiku, żvilupp soċjali kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem. Pedro, ma nafx jekk tixtieq xi ħaġa fadlilna minuta u nofs. en el minuto y medio. Mela f'dan il-minuta u nofs li fadal, Gerald Hefner. Iva, ovvjament. Il-dritt tal-bniedem għall-ilma fid-dinja mhix xi ħaġa li ħadd inkiseb jekk ma niġġildux biex nirkupraw l-istat tajjeb tal-spazji ekoloġik tagħna li l-ġifieri il-ħolqien tal-ilma ġej miċ-ċiklu tax-xita, ġbiri hemm bżonn li jkunu notfa din il-foqra wkoll għandhom bżonn eh, l-ilma nadif li mhix problema ta' dawk li għandhom li zjed flus imma tal-foqra eh, partikolarment meta niġu faċati bil-erda tan-natura. per eżempju ċertu minjeri miftuħa fil-parti fil ta' fuq ta' xmara fil-Amerika tisfel dawn qed iwasslu għal żieda fit-tniġis tossiku ta' dak li inpoġġu fid drain stana u mod esponenzjali. U biss għandna stimi fuq livell internazzjonali. l mill eh, l elf, l telf mewt ta' kuljum minn diarea u maħabba l-kontaminazzjoni. Flima per eżempju, kien hemm indikazzjonijiet fl-aħħar laqali kelli, kelli għaluha b'mod pubbliku li ma 9 miljun mhux ħajkollhom dritt tal-ilma tajba għax-xorb għaliex il-xmara tagħhom ġi ġi kontaminat mill-fuq netu u e, hemm dawn il-metalli e, e, tqal fl-ilma. Iġbiri aħna Kif qed nippromovu il-rikezza, il-fracking, il-tossiċi fl-agrikoltura, ġvir dan kollu, jaffettwa speċali ħin ħajkollu nieqaf. Vielen Dank und jetzt äh, möchte ich. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, President. Signori, Jina kontent ħafna illi nipparteċipa f'din id-diskussjoni hawnhekk illum. Naħseb li għandna x'natu għandna l-kontribut tagħna hawnhekk f'dan il-qasam l-ilma kien dejjem parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi nistaw ngħidu illi 60% tal-għajnuna li tingħata u anzi tal-kooperazzjoni bil istati membri u l-Unjoni Ewropea. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-flus tal- ta' min ħalla 16 ta' ċittadini Ewropew, ġifieri li joħorġu bħala għajnuna l-pajjiżi terzi. Aħna impenjajna 3.2 miljoni biex nidġildu il-ġuħ. Ħafna drabi din ukoll hija problema tal-ilma u tal-kwalità ħażina tal-ilma u ħafna minn dan l-ammont li semmej ta' flus jindibat il-pajjiżi biex itejjeb il-servizzi sanitarji u anka l-ilma. Fil-programm attwali Nitkellmu fuq 2.5 biljun euro u 60 pajjiż. Nitkellmu fuq 2 biljun euro u ser ikonna appoġġ addizzjonali minn istituzzjonijiet oħra ta' kreditu. Aħna tkellimna fuq id-drittijiet il-politika tal-iżvilupp hija bbażata fuq riżoluzzjonijiet tal-ġnus maqda, fuq karti tal-ġnus maqda. U allura meta aħna nitkellmu fuq din kwestjoni tal-ilma, aħna nagħmluha bbażi ta' drittijiet, però rridu nieħdu f'konsiderazzjoni l-bżonnijiet u nibatu il-flus Tana f'dawk il-pajjiżi fejn l-iktar li hemm bżonnhom. Nitkellmu fuq l-anijiet ta' l-iżvilupp ukoll l-ilma u servizzi sanitarji ser jibqgħu jkunu priorità għal politika ta' kooperazzjoni u tal-iżvilupp. Xejn inqas importanti huwa dan illi se nsemmi. Se jkun hemm aġenda tal-iżvilupp fil- uh, fin New York u l-Kummissjoni talbet għal ġestjoni ta' riżorsi responsabbli. ċaġa li aħna natwa ħafna importanza U għalek, f'dawn il-negozjati fin new York aħna ser nintervjenew nintervjenu għanzi biex eh, nizguraw ġestjoni responsabli. Ixtaqt namel xie punti oħra. Diġa qed li għanna politika komuni fl-Unjoni Ewropea. U allura jekk il-Kummissjoni Ewropea ma tiffokax fuq pajjiż partikolari dan ikun għaliex l-istati membri forsi kunem hemm xi stat membru li huwa eh, jiffoka hemmhekk jew kellha forsi xi organizzazzjonijiet oħra ġifieri aħna eh, naħdmu flimkien. Però ninfasizzaw illi din il-politika tgħin lin-nies biex jgħinu ruħha maħna nistgħux insolvu problemi ta' pajjiżi oħra għandna bżonn pajjiżi msieħba gvernijiet biex jaħdmu magħna. Nix ħaġa importanti ħafna d-diplomazija fl-Unjoni Ewropea ċaġa li ħna nħadu ħafna serjetà. Jina ma nitkellem wisq fid-dettal, però nixtieq intenni illi l-lan ta' din inizjattiva hija fil-qofol tal-politika tal-iżvilupp tal-kooperazzjoni. Grazzi biex nikkonkludu naħseb illi huwa importanti fil-politika ta' żvilupp illi natu kas aktar l-aspett ta' kemm l-ilma huwa fundamentali mhux biex biex niżguraw il-ħajja biex iktar bnedmin fil-fatti man ħajja ġenerali manka kif hija aktar marbuta mal-politika għall-enerġija kif ukoll politika fis-sigurtà tal-ikel. Għal daqstant, Aħna naħsbu illi najdu li l-ilma u dritt tal-bnidem u element ċentrali anka meta nkun qed niddiskutu sigur ta' flikel u l-ġejjini ta' pjaneta li tkompli tikber fil-proporzjoni tagħha u li mhux qed tipprovdi biżejjed ikel sabiex tiżgura illi titma' l kulħadd u li tagħti ħajdi ċentir kulħadd minn din perspettiva hemm element illi jidher li huwa li huwa importanti ħafna fil-moment meta nirrikonoxxu li l-ilma u għadru tal-bnidem mhux biss jiġi esklus minn regoli ta' suq intern imma anka minn negozjati għal kummerċ ħieles li qed jiżviluppaw taħt forum differenti TTIPs u oħrajn l-esklużjonijiet li nataw fiħdan is-sit għandhom jiddependu mill-fatt li ċittadini intervjenew eżerċitaw il-pressjoni tagħhom u nemnu li permezz din l-inizjattiva nistgħu inkomplu fitri li qbadna. So, damit sind wir am Ende der zweiten Runde angekommen. Wir bauen jetzt. Back, ne konkludu t-tieni round Tajjeb nistaw forsi naddu bekk għal round illi imis għanna sija. Nitkellmu fuq liberalizzazzjoni tas servizzi tal-ilma. Forsi nistaw imbidlu il-plakek tal-ismijiet hawnhekk u jitillaw il-kellima wkoll. Bitte doch alle, die Plätze wieder einzunehmen. Please take your seats. Tajjeb jek jaġobkom podġu bil-qeda u nibdew bit-tielet round ma jkunx hemm liberalizzazzjoni ta' servizzi tal-ilma u ngħaddi il kelma li sur qot għal ħames minuti. Prezentazzjoni ta' ta' dan il-punt. Grazzi, President. Smajna ħafna waqt id-diskussjoni. Dan ir-round jismu l-liberalizzazzjoni ta' servizzi tal-ilma le liberalizzazzjoni ta' servizzi ta' l-ilma, l-ilma huwa riżors naturali limitat, ġit komuni, ġit pubbliku, aċċess għal eh, ilma nadif u tajjeb ta' kwalità dawn huwa kondizzjoni għal dritt prikondizzjoni għal drittijiet oħra, dritt għal ħajja, għas saħħa u anke għall edukazzjoni ġifieri l-ilma mhuwiex biss prodott. Issa, meta qed ngħidu dan, allura rridu nżommu f'moħħna min jitratta dawn l-oġġetti kumpaniji privati. Kumpaniji privati ma domx bħala xogħol tagħhom li jiedu f-konsiderazzjoni dawn id-drittijiet imma jridu biss jirrispettawhom. L-implementazzjoni fil-fatt hija xi ħaġa li taqa' fidej l-istat u din tkopri wkoll id-dritt għal l-ilma. Issa fil-inizjattiva nistgħu naraw illi il-ġestjoni tal-ilma tkun xi ħaġa li eh, tkun viċin taċ-ċittadini u li jkun hemm eh, skrutinju demokratiku. U anka ġifiri l-autoritajt lokali għandhom rwol speċjali. Ir-regoli tas suq intern m'għandhomx applikaw għall-ilma l-awtoritajiet lokali għandhom jieħdu responsabilità Dan huwa prinċipju ta' demokrazija. Skrutinju demokratiku allura l-ilma u r-riżorsi tal-ilma għandhom ikunu dikjarati bħala e, ġit pubbliku rridu nizguraw illi l-ilma ma jkunx soġġett u servizzi tagħna ma jkunux soġġetti għal regoli ta' suq intendin din xi ħaġa li intqalet ukoll fir-riżoluzzjoni tal-Parlament 10 snin ilu. Ma għandux ikun hemm nies li jagħmlu profit mill-ilma kulħadd għandu jkollu aċċess għall-ilma u din xi ħaġa li rridu nagħmluha ċara immens fil-leġiżlazzjoni Ewropea. L-ilma kien esklus mill-direttiva tal-concessions. Direttiva tal-konċessjoni xi ħaġa li aħna il-qajnija. Jiġifieri l-ilma ma jkunx soġġett ta' regoli tal-suq intern. U li servizzi tal-ilma wkoll ġestjoni tagħhom għandhom ikunu fidejn l-istat. U għalhekk hemm diffikultajiet ukoll fl-opinjonijiet rigward pereżempju l-istaturi tal-ilma fin-negozji negozjati għadejn bħalissa mal istati Uniti pereżempju. U dan japplika għal pajjiżi li aħna negozjaw maħon kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Meta ikun hemm Hemm implikazzjonijiet finanzjarji meta jkun hemm meta jkun hemm it-tilwin pereżempju ġifieri soluzzjonijiet. Aħna nemnu illi fl-Ewropa irridu nsibu metodi biex ikollna eh, mod ta' kif nirregolaw il-ġestjoni tal-ilma Lan primarju irrid ikun li ntejbu l-kwalità u s sigurta tal-provista. Minħabba li l-prezz tal-ilma u wieħed stabilit u għali, rridu nitalmu mill-esperjenza ta' xurxin u naħdmu fl-imkien u bekk il-Komissjoni tkun tista' tagħmel ħafna biex ittejjeb il-kwalità ta' l-ilma permezz ta' programmi. U allura dawk il-kumpaniji illi għandhom eh, kumpaniji privati jagħmlu ġestjoni tal-majon kalla forsi jistgħu eh, ikollhom fil-futur din l-idea tal-profit hawnhekk. Mhix xi ħaġa vera mhix ħaġa sewa verament m'hemmx skrutinju demokratiku hawnhekk. Hemm bżonn ta' trasparenza, bilanċ, il-profitti pereżempju irdu ikunu pubbliċi u ċittadini, rappreżentanti għandhom jiddeċidu fl-imkien gwajt id-deċiżjonijiet. Grazzi. Wir müssen jetzt ein wenig auf die Uhr schauen, weil wir haben nur bis 18.30 Uhr Zeit, weil dann die Dollen... Rridu noqdu attenti rindu maħna fuq l-ajloċ għanna bissa sitta u nofs. Umbat l-interpreti iħalluna biex mur jistriħu kif jistħaq il-om. U mux sar nżommon tart għanda stantejt il-president. Lek nżommu mal-ħin nibdew l-ewel round ta' mistoqsijiet. L-bohra minuta u nofsek joġobkom nżommu mal-ħin. One and a half minute, please. Merci. Uh, je voulais tout d'abord en préambule. Euh, Grazzi, tassew, jina nishtiq nibda billi ngħid il l tal-aċċess għall-ilma miex eh, mhux qed nitkellmu fuq ideoloġija, qed fuq drittijiet, niskalmu fuq prioritajiet, attività, effettività. Kif nistgħu naqblu ma' ponti wieħed u tlieta kif ġew proposti mill-inizjattiva pala membru tal-Komitat fuq is-suq intern u l-ħarsin tal-konsumatur jiena nixtieq inqajjem punt. Hawnhekk jiena li aħna ma nix napplikaw regoli tas-suq intern għall ilma ġifieri l-ilma għandu jkun esklus mill-liberalizzazzjoni, ma jiena li il-formulazzjoni naqra ambigwa hawnhekk hawn naqra konfużjoni forsi Eh, nitkellmu fuq l-ilma jew nkella servizzi relatati mal-ilma. Fl-annes hemm not spjegazzjoni fejn hemm lista dettaljata ta' proposti u l-qofol fil-fatt ta' din l-inizjattiva però huwa dikjarat biċ-ċar illi aħna qed nitkellmu bħala l-ilma bħala resource li jista' jkun esklus mir-regoli tal-tassuq intern, jiena nħoss li hawn naqra ambigwità hawnhekk, jiena eh, nixtieq nkun fejn. Iva l-ilma u dritt huwa wkoll servizz. U il-għala għandhom dawn is-servizzi ikunu esklużi mir-regoli tas-suq intern. Nfakkarkom li regoli tas-suq intern li huma validi wkoll servizzi pubbliċi ta' interess ġenerali u jinkludu servizzi ta' ilma jaħtieġu trasparenza li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn l-utenti u l-operaturi fl-Stati membri fost oħrajn. U għalhekk naħseb li rridu naħsbu fuq il-benefiċċji li jistgħu jieħdu jirċievu ċ-ċittadini minn miżuri li forsi tkun tista' tieħu l-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni rigward il-prezz, l-aċċessibilità l possibilita illi u wkoll finanzjar l-investiment. sew. Eh, Thank you, Shunha, for sitna. Minuta ta' unofs, grazzi President. Sinjorot għandu raġun rigward dan il-suġġett importanti jridu inħarsu lejl ilma bħala eh, ġit pubbliku għaċċettadini kolla. Mux għet nitkelmu fuq profit, mux mux din kwistjoni, imma l-acċess illi ċittadini kollom għal ilma ta' kwalità olja. Ftejim tal- organizzazzjoni ta' kummerċ. Il-mistoqsija tiegħi fil fattija hija l-Kummissjoni. X'inhija il-, il l-opinjoni tijak. Et netkelmu fuq 1.9 miljon ċittadin illi jiffirmaw, problem ħafna iktar nies illi jaqblu ma waffirmawx kif nistaw, kif intom tixtiqu tweġbuhom. U tiżguraw li ma jkunx hemm eh, ftejmit ħilsa. Tistgħu forsi tiżgurawna li dan mhux se jiġri bil-moħbi. Grazzi tassew. Inti model, modella għalina l-koll li xinti eżempju għanzelina l-koll li xżammejt mal-minuta u nofs. Awfa għanna minuta. Vielen Dank, ich möchte mich ausdrücklich bei... Grazie ħafna. Jena nishti u koll nir-ingrazzja l-ċittadini li ħadu din l-inizjattiva fuq id-dibattit dwar konċessjoniet fil-qasam tas servizzi jena ma jidirlix li rnexxinna nneħħu l-ilma minn din id-direttiva. Issa ovvjament mhix kwistjoni ta' privatizzazzjoni, kwistjoni ta' proprjetà xi ħaġa tal-istem mibreħedhom. Imma hawnhekk qed nitkellmu dwar liberalizzazzjoni ftuħ tas-suq. U dannu li għadna fil-premessi ta' direttiva Fortunatament l-ilma neħejnieh minnaw u issa dan mhuwiex suġġett tar-regoli tal-liberalizzazzjoni. Mussa tkun l ewel battalja ta' dil eh, xorta u neħu għosser baħnija l-battalja, però mistoqsija l komissjoni nixxu niksbu dan biss wara kompromess. Skonda l-kompromess jidher srim klawzula ta' reviżjoni. F'sentejn tlieta suppost ikun hemm analiżi fuq eżenzjonijiet għall-ilma imma ma jidirx li qed ngħidu xejn fuq l-effett fuq s suq uniku qed nitkellmu minn flok dwar karattru speċifiku tal-ilma. Insa, kif se jiġi evalwat dan? Kif tista tkejjel dan u tiddefinih mod preċiż? Mistoqsir il-Kummissjoni di, mistoqsir il-Kumitat id-darba hi xi tridu taraw eżattament f'ħames snin jistgħu insibu l-unika suċċess li ksibna eh, ma jkunx biżejjed, però dal-istadju x'sejġ evalwat. Naħseb li huwa ċari lill l-ilma mhix xi ħaġa mm, ta' parta s-soltu, ma xi ngħidu dwar servizzi relatati mal-ilma. Naħseb li għandna najdu le għal kommerċalizzazzjoni u liberalizzazzjoni tal-ilma fuq livell Ewropew. 2 minuti. De Jong għal 2 minuti. Eineinhalb. Kuza minuta u nofs għandek, President. Rajt il-kollegi orifikati fil-fat. Minuta u nofs għal kulħadd. Grazzi President, Grazie, ħafna. Xaħni grazzi kol l-awtorita din l-inizjattiva. fil komitata tas-Suq Intern naħdmu sabiex il su Intern jaħdem kif suppost imma bżonn ukoll nirrealizzaw li suq intern għandu limiti tiegħu f'rabta mal-drittijiet ta' bniedem, drittijiet soċjali fuq data hemm ħafna x'namlu u anke dwar servizzi pubbliċi minħa tiegħi. Jiena daqstant eh, sodisfatt minn din l-esklużjoni tal-ilma kif eh, ntqal qabel u l-Kommissjoni trid tiżgura li eh, l-affarijiet ma jinbidlux għaliex hekk jekk eh, naraw xieġu fil pajz ta' trojka jidher il-Kummissjoni tippreferixxi privatizzazzjoni għax kieku ma kellix timbotta din id-direzzjoni l dal-pajjiżi. Issa l-Kummissjoni kif innexxilna tkun seks bilanċata fuq eh, id-direttiva li semmejna neħajna l-ilma ma trojka zar direzzjoni opposta kompletament u qed tappoġġawha trojka ntum. barra minn xtutna, ċert operaturi iħedġuhom tal-li eh, jattivaw ruhom fuq livell privat li ma jiġix eh, implementat n-kas olanda Il-Sinjora Gebhardt kelmet fuq ma l-Istati Uniti, pero għal dan għadak nxaqsam il-Greċja, mux għet nirriskjaw effetti negattivi hawnhekk, grazzi. Grazzi, naddu għal rappresentanti tal-komitat biex jirrispondu. Äh, ähm, grazzi, xtaqt fil-qosor, nirrispondi fuq suġġett marbut ma' inizjattivi u rekwiziti fuq direttiva tal konċessjonijiet direttiva tal konċessjonijiet ma kienieċ il-punt ċentrali tal-inizjattiva U dan kollu dan enna sabiex nigzbu aktar effett minn inizjattivi preċedenti. Għal daqstan taħna sodisfatti li l-ilma tneħħa mid dertiva dwar konċessjonijiet imma jidher li hemm tentattivi sabiex nużaw il-klawzla ta' reviżjoni sabiex din nadduha mittiqa flok mill-bib u nizguraw il-liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni terġa' titpoġġa fuq l-aġenda ftit ta' snin oħra. L-organizzatori tal-intattiva qegħdin jgħidu illi qed nippruvaw niżguraw li ma jkunx hemm aktar liberalizzazzjoni fil-ġejjieni. Naħseb li dan huwa importanti għal dawk li jixtiequ jiżguraw aċċessa l-ilma. Ma dan juri kol kif l-Europa qed inħarsu leja mhux kwestjoni ta' l-ilma wix eh, kumdita jew lebis, grazzi. Sabiex inkomplu nirrispondu għas-Sinjura Legrip eh, illi jaħer għanna li tappoġġa miri tlieta tal-inizjattiva dritti tal-bniedem li promovu dritt tal-aċċess l ilma inti l-partit tijak pero waħer għan illi jiftaħ servizzi tal-ilma liberalizzazzjoni. Dan u l-qed nitolbu. Aħna rridu pen mill-Unjoni Ewropea sabiex ma nilliberalizzaw servizzi tal-ilma, mhux ħaġa komplikata din. Irridu impen vinkolanti sabiex ma nilliberalizzaw servizzi tal-ilma, m'hemmx hekk komplikat. sabiex nkomplu, dan m'għandux jaqsam xejn ma dak li jiġri fuq livell lokali, nemnu li se Kun hemm effett fuq aċċess tal ilma u servizzi ta' sanità u sa' membri municipalitajiet iridu jindirizzaw dan jekk jimpenjaw ruhom fil-ġuġġu ta' liberalizzazzjoni rapporter ta' ġus maqula kien ċar fuq li ma qafas għanna bżon dal-kazijiet. ċaqt namel ħpaġ interessanti 20 euro jekk tista' semmili kumpanija multinazzjonali li topra fl-Unjoni Ewropea li mhix Franċiża u mhux Spanjola. Jekk ngħidu servizzi tal-ilma u servizzi tas-sanità għandhom jiġu liberalizzati fl-Unjoni Ewropea, min se jibbenefika? 20 euro jekk tista' semmi kumpanija mhux Franċiża jew mhux Spanjola. Okay. Now we can start the next round. Grazie, nadverra minn miss mill-kelima mill-Kumitat Envi Peti. Nibdew minn Sofia Kuni. Għalmina ta' nofs. Mesdames, uġ. Euh, Signori, jena xtaqt eh, nibda billi nifraħ l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva u għal dawk li organizzaw smiħtan l-lum għalix naħseb li huwa importanti jkun dibattitu bħal dan għal żmien twil kont qiegħda naħdem bis-sħiħ sabiex niżviluppaw mekanizmu ta' finanzjament sabiex intejbu aċċess għall-ilma u servizzi ta' sanità u għal daqstant nieħu gost li nara dan id-dibattitu isemmi punt wieħed u tlieta u dak kollu li ntqal u l-mor nofsinhar ukoll eh, kien pożittiv. Però fuq liberalizzazzjoni tas-servizzi tal-ilma. Ħafna drabi, provajna nindirizzaw il-problema imma l-koll naqblu l-autoritajiet eh, pubbliċi għandhom jikkontrollaw situazzjoni b'attenzjoni kbira. Li qed ngħidu l mantux ikun hemm operaturi privati involuti. Imma anke jekk operatur privat qed jipprovdi servizz demm isir ta' supervizjoni ta' kor privat ma naħsibx illi l-użu ta' operatur privat imur kontra li tipprovdi kwalità u kwantità ta' ilma. Għal daqstant naħseb li hija ħasra illi tipprova tikkritika l-intenzjonijiet ta' kumpaniji li huma involuti fis-settur. Naħseb li għandek tisma' mis-settur kollu inklużi kumpaniji li huma attivi kumpaniji privati kontribwixxu għall iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi jiġu trattati bħala fattur negattiv. Imma il-kompetizzjoni żomm prezzijiet baxxi u tiżgura kwalità għolja grazzi supervizjoni tal-autorit pubbliċi. Dawn il-kumpaniji jikkontribwixxu għall-ekonomija reali u għat kabbir għadzi provaw l-affarijiet illi korpi privati jisibu diffiċli jamlu għat jizviluppaw fil-riċerka u l-izvilupp u investiment u se jizguraw illi l-Europa tibqa tmexxi l proċess fuq livell dinji. Grazzi. Naħseb irridu nibatu ċertu kollegi fil-Kumitat Imko sabiex tieħdu tieħdu stampa ktar ċarita fuq xed nitkellmu hawnhekk. Nitlab il-kollegi sabiex iżommu ma' minuta u nos inkella mhux sejf danna ħin. L-Univeler Senis, prevedizzjoni tal-ilma hi tagħmel ħsara soċjali, hija razzjonali fil-vel ekonomiku ħafna drabi legali. Bdejt bis in ċer fir-Renju Unit, meta ddeċidiet li tipprivatizza kumpaniji tal-ilma, u riżultat kien pezzi it-triplaw ċittadini Triplaw numru ta' ċittadini li ma s-sigtax kollu ma ċessar li l-maġ ma s-tax sud kontijiet u t-naqis fil-kwalità u koll. Fil-Bolivja, prevedizzjoni tal-ilma u waslet kompaniji li jintaxxaw anka ġbir ta' ilma mexxita. Iktar minn 2 miljon persuna ċittadinanza Ewropea li firmaw kontra privatizzazzjoni tal-ilma ħafna membri ta' Parlament Ewropew kol batu wittra sabiex jibatu kumpaniji privati sabiex ħallu anka l-suq eh, tal-ilma f'Tessalonik il-privatizzazzjoni ġiet ikkanċellata għaliex kienet illegali. Però l-Gvern Grek ikompli promuovi din il-privatizzazzjoni legali u razzjonali taħt l-umbrella ta' riformi u taħt eh, l-awsiċju tal-, -riformi, u taħt l awsiċju tal Sur Sefcovic, pala parti mitrojka, il-kompanija tal-ilma ta' Saloniki għanda 50 miljon riservi, 100 miljon f'investimenti mill-Unjoni Ewropea. U eh, li huwa kbir, u eċessiv. Il-Gvern Grik ma waqafx din il-prassi eh, legali, u xtaqt nistaqsi li Sur Sefcovic li jekk iridu nirrispettaw iċ-ċittadini illi firmaw il-petizzjoni meta tmur lura fl-uffiċċju tiegħek għandek taqbad it-telefon tkellem titkellem ma' rappreżentanti ta' komissjoni fit Trojka u tgħidilhom din politika ma rridu biex iktar. Thank you, Corinne Lepage. Grazzi, Corinne Lepage. Grazzi, President. Jina u kol eh, kontenta għetni parteċipa f'dillaqa tal-lum. Dan huwa pass il qoddim Naħseb dan huwa l-ewwel pass għal demokrazija taċ ċittadini fl-Ewropa u nittama li konna aktar bħal dawn. Li tisma' huwa tajjeb li tisma' u tifhem il-messaġġ huwa tant aħjar għal stant importanti li l-proposta effettivament tifhimha l-Kummissjoni tajjeb li għaw uh, opinjoni konverġenti fost ħafna unik dal-parlament fuq l inizjattiva ta' ċittadini kemm għal dwar privatizzazzjoni manka riżoluzzjoni taħna 2012 li sfortunatament hija riżoluzzjoni biss l-aħħar mill-aħħar. Però jidher li l-Kummissjoni fuq ċertu punti qed mur kontra għandha l-intenzjoni li tkompli fit-triq tal-liberalizzazzjoni xi ħaġa illi ħafna ċittadini ma jaqblux magħha hija forsi f'dinja ideali jista' jkollok kontroll reali, bilanċ bejn is-settur pubbliku u l-privat, imma ma ninsabux fotopja, l-affarijiet ma jaħdmux hekk, u l-konsegwenzi ma ċari ħafna. Meta tgħaddi minn sistema pubblika għal sistema privata, il-prezz tal-ilma li jiżdied. Nistantikom ħafna eżempji dan ir-rigward f'pajjiżi. Aħna meta naraw dawn l-eżempji nifmu tajjeb għalfejn iċ-ċittadini ma jridux din it-triq sakemm ma bil-lanċ, President u Sinjuri ma nistgħux inkomplu fit-triq ta' liberalizzazzjoni u rridu nappoġġaw din l-inizjattiva ta' ċittadini. Vielen Dank, Martin Kassler. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich erstmal bitten. Nishtiq nirringrazzja li ċittadini ħadu din l-inizjattiva u tal-li kienu tant attivi u ta' ġabru firem. U urew kemm hemm interess fl-Ewropa, mhux biss fil-Ġermanja, anke jekk ħafna mill-firem ġew mill-Ġermanja fil-fatt. Nista' ngħidilkom illi jiena ġej mit-tramuntana tal-Bavarja u għan iktar minn fej kompaniji, 2500 kompaniji li jiprovdu ilma tal-kwalità olja, ma għandhom bżon kompetizzjoni, ma rridu sikurta għal-ċittadini sabiex jizguraw illi kunem ilma nadif u tajjeb għax-xorb, din ħaġa ċentrali. Jekk hija kwestjoni ta' trasparenza u kompetizzjoni, ovvjament, dejjem argument illi jgħid illi dawk li għandhom l-aktar riżorsi so uniku, ġveri kumpaniji minn pajzi gbar, Madem tista tara li eh, tista tara sejf li xkien il-kom qoddim kun taraw li ma' millem pajzi ġejjin. Interess fis-suq jatem u ovvjament anka l-interess li kumpanija s-saxħa jippreżentaħa fuq suq jekk inti tagħdem f'awtoritajiet lokali. Emmek tista' tara jemmek jittieħdu deċiżjonijiet dawn għandhom ikunu qrib ħafna ta' ċittadini u naħseb illi u importanti illi namlu eżenzjonijiet ta' suq tal-ilma. Nittama li nkomplu namlu ħdan, għet najdan partikolarment brabta ma' dibattu fuq TTIP il-ftim eh, ta' kummerċi l-Isma l-Istati Uniti. Le kwistjoni deċiziva. Saħit. So, Franken, Franken prostet uns heute zu, spielt ja immer eine Rolle il tramadonna tal-Bavarja għaltinna saħħit, nkomplu. Kellim għanimis, dritt, kompanija drittiet tal-ilma ma starġit f'sizmin aħjar, partikolarment meta numru ta' stati membri bħal pajjiżi l-Irlanda implementaw chargers tal-ilma u ċentralizzaw settur tal-ilma pala parti mill-pakket tal-bailout impost mit-trojka. ċittadini Irlandiżi staw jitħallew b'kontijiet ola u ilma ta' kwalità aktar baxxa. Fi żmien meta ċittadin tagħna dom qed jesperjenzaw l-effett ta' kriżi ekonomika u iktar politika eh, ħarxa l-twaqif ta' sistema l-ġdida hija morali. Dan l-ammont minn flok għandu jintuża sabiex jiżgura Eh, illi l-affarijiet għamlu kif suppost u li konna imma ta' kwalità tajba. L-kwistjoni wkoll li qed nkomplu nikkontrollaw aċċess għall-ilma bħala dritt għaċ-ċittadini kollha u li mhux qed nikkomodifika u m'għandniex nikkomodifikaw jew nilliberalizzaw aċċess għall-ilma. L-isfida ċentrali hi fil kemm jistgħu jitħallsu l-kontijiet tal-ilma. Kwalità olja ta' ilma hija ħaġa tajbek kulħadd ikollha aċċess għaliha. dan huwa dritt tal-bniedem, mistaqsijat il-Kummissjoni huma Meta għet il-kustan tal-affordabilità, kif l-Unjoni Ewropea ħat ilħaq il-miri um, tal-ġnus maquda għal-żvilupp tal-millennium, għandak li xaqsam l-ilma u koll miżuri waqqafna sabiex niżgura partibazzjoni tal-utenti u s-soċjetà ċivili fil-proċess ta' teħta deċiżjonijiet fuq aċċess għall-ilma. Grazzi. Grazie. Grazzi. Grazzi L-Onorevoli Hontis, għal-minuta u nofs. Tis από την Επιτροπή Αναφορών από την αριστερά. Grazie ħafna, jiena membru tal-Komitat ta' Trasport qed nirrappreżenta l-xellu kull Greċja. Nirringrazzja lill-organizzaturi ta' din l-inizjattiva l-isforzi tagħhom u nieħu nara r-riżultati miksuba. Però xtaqt ukoll insemmi l-eżempju tal-Greċja l-darbohra. Ixtieq li din l-inizjattiva tkompli forum oħra, rajna tentattivi sabiex nipprivatizzaw networks Ateni u Tessaloniki, imma rajna wkoll risposta mill ċittadini u ma jridu jridu li d-deċiżjonijiet jittieħdu permezz referendum. Tkellimna dwar il-Greċja, u l kommissjoni irrispondew sa ċertu punt, is-Sur Barnier qed jitkellem dwar li l-ilma jitneħħa mid-direttiva dwar konċessjonijiet, ħaġa tajba, ma maħniċ ninsistu li dan jiġi privatizzat. Assolutament, il-problema hi li dak li qed naraw ma' gvern Gris qed jgħid li privatizzazzjoni qed tiġi imposta. Qed jiġu sforzati illi n li bastaniku għateni il-mistoqsija tiegħi hi ikon ġust li tajt illi dawn il-monopoli li l mandom iġu trattati pala salvaturi jew le. Ma kienx risposta fuq dan, edin nġildu sabiex niddefendu l-ilma pala dritt fundamentali tal-bniedem. U hemm bżonn akkompanjaw dan billi inħarsu l-ilma bħala xi ħaġa li hija proprjetà ta' kulħadd u mhux xi kumdità. Dan wasalna l-proċess keġ tiegħi għandna żewġ talbiet Evelyn Gebhardt, għamlu tawna. Ja, danke schön. Äh, ich spreche jetzt für meinen Kollegen. Grazie ħafna. Jina għet nitkellem fissem il-kollega tijaj Antonio Van Panzer, jax ma jistax ikun għawillu, ma lek talabni biex nistaqsi mistoqsija fissmu. Fid-direttiva tal-konċessjonijiet, huwa fil-fat il-rapporter fuq il-direttiva tal-konċessjonijiet, u wara negozjati diffiċli ħafna mal-Kummissjoni Ewropea, irnexxielna niksbu li il-forniment tal-ilma titnaħħa mid-direttiva tal-konċessjonijiet. Iżda jiena naf li l-Unjoni Ewropea mhijiex kuntenta dwar dan. U fil-fatt intom dan il-punt ressaqtuh lilna f'kemm darba. Il-mistoqsija hija issa ximiss negozjati għaddejjin bħalissa u intom edin tajdu li f'sentej tlieta ħajkonna reviżjoni Imma verament għandkom l-intenzjoni li tibdew derġaw din il-kwistjoni fi żmien sentejt li toħra, jew inkella wasalna fi stadju fejn nistgħu ngħidu b'mod ċar li l-ilma mhuwiex huwa beni pubbliku mhuwiex prodott li jista' jinbih fuq il-suq. U irridu ngħidu dan b'mod ċar. Grazzi ħafna Evelyn Gepard, minuta għal Kristina Gutierrez. Grazzi, Sur President. Jina Mux qed nara ir-raġuni kollha parti il raġunijiet ta' dan ir-rapport għaliex ħat ngħidu li l-ilma huwa beni pubblika. Imma aħna il-koll li ir-raġunijiet tal fejet noperaw huwa l-inqas trasparenti li hemm il-kunsill lokali li huma miftema mal-kumpaniji privati u jispiċċaw iżommu il-fondi huma u mbagħad jużaw huma eh, għal-municipju ma' b'mod moħbi. E, municipi li edin jihdu 300-400 miljon euro minnant dawn il-kumpaniji bat jużawhom bot muħbi. Għalek, biex jizidu mal-budget tagħhom, għalek jiena naħseb li il-ġestjoni pubblika trid taħdem biss b'regolazzjoni tajba li ma tistix l-Ewropa, ara ma nafux l-ilma minn fejn ġej. Għalek, jiena naħseb li din l-ewwel inizjattiva għandha bżonn it-tieni inizjattiva ġifieri nirregolaw kemm l-onorabilità, d-deċenza, trasparenza u li mux nxennu l-ċittadini li dan huwa beni pubbliku għalli huwa kapitali u kol, grazzi. Jetzt kommen wir zur Beantwortung. Grazzi ħafna. Mela ejja ikonna ċertu tweġibiet għal mistoqsijiet li tqajmu. Mela 8 minuti. ħalli tistaw taddu l-kelma li l-kollegi ta'kom il-komitat. Grazzi ħafna ma li għandi bżon daqsek minuti, daqsek żmien. Hemm żewġ affarijiet li huma importanti ħafna. Dal-għodu, aħna għedna fil-Komissjoni li rridu trasparenza u konsistenza. Jina naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Daw il-prezzijiet minn fejġejjien, minn qed jieħu profitt minnhom, kif inhu affissati? Dawn huma kollha kwistjonijiet verament ewlenin. U dinja parti importanti. Iżda fuq l-investiment, il-modernizzazzjoni, il-manutenzjoni. X'inhu l-effett? Iġviri, dawn, xinu l-effett ta' jek dawn il-kumpanija u mish eh, privati u pubbliċi. Għanna bżon ta' ħafna ċarezza, għanna bżon xi forma ta' direttiva dwar trasparenza li tajt mod ċar kif l-operaturi privati ikollhom jagħtu l-informazzjoni. Per eżempju, dwar kif qasmu il-profitti tagħhom. Issa fejn xiena nista' ngħidilkom li kumpanija pubblika għanda zewċ azzjonisti minoritarji privati u għet jisiru sforzi sabiex niprofaw intejbu il-profitti tal-kumpanija tas settur privat. Fil-fat l-istat bazikament għal le għal profitti tiegħu sabiex kun jista' jagħti aktar lil kumpaniji privati u jiena ma naħsibx li dan huwa l-mod kif nistgħu nimxu fil-ġejjieni. Ir-riżultati f'ħafna każijiet kienu li faċilitajt tal-ilma li jaħdmu spiċċaw inalqu. u għet insibu xertu postijiet fejn l-ilma tal pjan għet jitlab tal-imot li għet eh, ehm, jitlu anka sabdjar djar tan-nies. Għalek irridu nikkonsidraw b'attenzjoni kbira Xinu ma xollijiet ta' dawn il-kumpanije xkompiti għandhom għal xfafna kazijiet il-kumpanije tal-ilma jittrattaw fatturi li jmorru li l-insew minn sempliciment il-forniment tal-ilma xikollom xaqsmu ma' zona eh, il-catchment area kolla kemmi u għana jedna u koll li l-ilma huwa monopolju naturali. u inti tajt li ma jimportax jekk hemmx kumpaniji ta' settur privat li jmexxu li jagħmlu ġestjoni, ma tinsewx li dawk qed jippruvaw jieħdu l-flus. Kumpaniji pubbliċi mhux bil-forsi rridu jagħmlu profitt. Għalhekk ikun jistgħu jużaw ir-rata tal-ilma bħala mod kif jagħmlu ċertu investimenti. U dan huwa fattur li rridu nżommu f'moħħna, li rridu nippruvaw neżaminaw il-fatturi kollha differenti. U mhux sempliċement nippruvaw naħtfu titli tal-gazzetti fuq dan. Grazie ħafna sa il-moviment Taljan għall-ilma. Fil-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini Ewropej m'hemmx distinzjoni bejn l-ilma bħala beni u s-servizzi għaliex mhux possibbli l wieħed jifret l-ilma mis-servizzi jekk qed nitkellmu dwar id-dritt għal ħajja u id-dritt għall aċċess għal ġid fundamentali għaliex għaliex biex wieħed ikollu aċċess Eh, għall-ossiġnu kull mandi bżon il-pulmuni tijaj imma eh, biex ikolli għacċess għall-ilma għandi bżon ta' servizz. Għalek aħna qed nitkellmu ġewġ żewġ affarijiet l-ilma u l-aċċess, il servizzi tal-ilma u tal-iġen ta' servizzi sanitari. Għalek, eh, daw il-punti tal-inizjattiva ma nistawx naqbżu għom billi nitkellmu dwar is-sussidjarità. L-ewwel punt huwa ċar, irridu nieqfu immedjatament din dan l-xprun lej il-liberalizzazzjoni li qed issir ħat tal-Kummissjoni Ewropea hawnhekk intqal uffiċjalment li dimiex il-politika tal-Kummissjoni iżda qedna diġà jekk inħarsu lejn dak li qed jiġi mitlub mill-Greċja u l-Portugal, qed naraw li dan huwa l-obbligu il-ġidu t tilliberalizzaw is-servizzi tal-ilma ta'kom jekk tridu tiksbu eh, lajnuna mill-font eh, ta' salvataġġ. Għalhekk eh, dawk tip ta' fondi li kienu jintużaw mill-IMF għal eh, pajjiżi Eh, li kellhom bżonn u jistet jintużaw għal pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa. Punt fundamentali ieħor huwa li rridu narfu mod espliċitu eh, li dritt għall-ilma trid tkun eh, leġislazzjoni ad hoc jew inkella jkun hemm integrazzjoni preċiża mal leġislazzjoni tiżisti li trid tinkiteb isset fuq l-abjad u li kollhom il-vot tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġus Maquda ġifieri. Fl-Ewropa hemm bżonn li jkollna strumenti konkreti sabiex l-ebda ċittadin ma jiġi esklus mill-aċċess għall-ilma. Responsabilizzazzjoni tfisser ukoll, per eżempju, li nsibu fondi speċjali għall investimenti li garantixxu l-aċċess universali għall-ilma partikolarment Eh, f'żoni aktar foqra tal-Ewropa fejn din hija xi ħaġa li għadha mhix garantita. Dejjem hemm aktar familji li qed isiru aktar fqar minħabba l-kriżi qed jirriskjaw li jkunu maqtuha barra minn din is-servizz. U dan ma jistax ikun. Il-faqar ma jistax ikun raġuni għalfejn wieħed ikun esklus mill-aċċess għall-ilma għax hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ħajja, m'aħniex qed nitkellmu dwar is-suq jew l-interessi. Għalhekk aħna għandna l-intenzjoni li jinbidlu il-qafas xi ħaġa li jiġi qabel anka id-dibattitu fuq il-privatizzazzjoni aħna rridu ngħidu li il-priorità għal politiki Ewropej fuq l-ilma hija l-garanzija ta' dritti tal bidem mhux is-suq jew l-garanzija tal-profitti dan huwa l-punt tagħna. L-aħħar ħaġa li xtaqt insemmi u ħanala aħna nafu li mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea is-suġġett tal-ġestjoni pubblika jew privata tal-ilma fil pajjiżi membri individwali, Aħna mhux fuq dan qed niddiskutu, hija il-qafas, ġviri l-arfin ta' dritt għall-aċċess tal-ilma, ġviri l eskuzjoni mill obliku tal-liberalizzazzjoni. Imma nixtieq nfakkar punt ta' demokrazija. Kull fej il-popolazzjonijiet Ewropej setaw jitkellmu tkellmu kontra l-privatizzazzjonijiet għaliex l-esperjenza tal-privatizzazzjoni kienet drammatika. Kien hemm tliet referenda eh, fi tliet postijiet differenti f'Berlin, fin-naxa tal europa fil-Madrid min l-oħra u anka fl-Italja Eh, palma ġa fakkarna u iċ-ċittadini dejjem tkellmu kontra, anka kontra privatizzazzjonijiet. Iżda aħna tnajdu, sedentant, eja narfu il-dritt tal-ilma u eja najdu le għal proċessi tal-liberalizzazzjoni minn fuq Umbat iċ-ċittadini jkun jistaw jiddeċidu, jkun jistaw jesprimu ruħom u ma u koll ħajatukom eh, sinjal ċar, sinjal ta' le għal privatizzazzjonijiet. Grazzi. Just very short to the French... Uh, mela, fil-qosor ħafna l-MP Franċis dak li qed nisma' huwa li qed tiddefendi l kumpaniji privati tal-ma u mhux ma titkellimx fuq dawk pubbliċi għaliex l-istess eh, regoli japplikaw aħna maħniċ qed nitkellmu dwar il-kumpaniji privati, aħna qed nitolbu impenn mill-Kummissjoni li ma tilliberalizzax is-servizzi tal-ilma. Jien ma sax nimmaġina li l-partit tiegħek huwa favur il-liberalizzazzjoni tas-swieq tal-ilma, ma naħsibx. Aħna maħniċ qed nitkellmu dwar dan aħna nitolbu impenn f'leġiżlazzjoni naħa tal-Kummissjoni Ewropea ġifieri ma jkunx hemm liberalizzazzjoni tas-servizzi tal-ilma ta' Ewropej. Grazzi. Vielen Dank und jetzt möchte Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma lil eh, Jonathan Fall il kummissjoni eh, huwa għad Direttur Ġenerali tad DG tas-Suq Intern. Membri Onorevoli, Viċi President Sinjuri, l-ewwel net jiena nixtieq ngħid li dinja okkażjoni storika u jiena personalment kuntent ħafna li hija taw Jiena nixtieq tratta numru mill-punti li tqajmu u nittama li intafi xiftit ftit ukoll forsi nuqqas ta' L-ewwel nett fuq id-direttiva tal-konċessjonijiet irridu ngħidu moċċar ċar li l-Kummissjoni mhux biss mhijiex mux kontenta, imma kienet kontenta b'riżultat ta' negozjati jien għandi qudiem is-qarrija ta' Michel Barnier tal-21 ta' Ġunju ta' sena li għaddiet fejn huwa għal u ħanikwota paragrafu l-aħjar soluzzjoni issa jidher li hija li inneħu l-ilma mill-ambitu ta' direttiva tal-konċessjonijiet u għadmir tagħna nikkonsidraw it-ħassib li issemma minn tant ċittadini jiena għalhekk ħanipropon l President Barroso l-Kummissarji imsieħba tiegħi li nappoġġaw din id-deċiżjoni u fil fattek kamlu. għamlu u l-Kummissjoni ovvjament ħat kompli tagħmel monitoraċ ta' sitwazzjoni fis-settur tal-ilma mill-viċin. Bekk nista' nasal issa għal kwistjoni tar-reviżjoni. U tħassib li semmew li din b'xi mod jew ieħor huwa dan huwa sinjal li minn xi mod minn wara ġifiri mit-tieqa mittieqa mit minn flok mill-bib u jekk is-sitwazzjoni tinbidel. Imma le, dan mhux il-każ aħna ovvjament irridu naraw eżattament x'jiġri fl-istati membri u huwa importanti li niftakru li id-deċiżjoni fundamentali, id-deċiżjoni demokratika fundamentali ta' kif irridu norganizzaw il-forniment tal-ilma hija waħda li tittieħed fuq livell lokali. L-Unjoni Ewropea manda l-ebda seta li tgħid li l-ilma għandu jingħata b'dan il-mod jew b'dak il-mod, mod pubbliku b'mod privat, le, din hija kwistjoni bħalma smajna, ċertu eżempji li nagħta wkoll minn situazzjoni differenti fil-bliet, fil-reġuni, fil-pajizi, fl-Unjoni Ewropea, din hija kwistjoni għal għażliet demokratiċi fuq livell lokali dawn huma deċiżjonijiet li saru, jistgħu jiġu reveduti, forsi jinbidlu. U l-Kummissjoni fi żmien ħames snin bħalma dejjem tagħmel fil-kwistjoni li huma komplessi tal-leġislazzjoni, l-Kummissjoni ħat eżamina s-sitwazzjoni u tagħmel rapport indirizza dan il-Parlament kif ukoll il-Kunsill u ovvjament ħadd tikkunsidra bisħieħ is-segwitu kollu li ħajjiġi bħala riżultat ta' din inizjattiva storika u tant importanti. Jiena ma sax ngħidilkom ħadd ma jista' jgħidilkom il-Kummissjoni x'ħat tagħmel u x'ħat fi żmien ħames snin Iżda jina nista naqta, naħseb ċertu fiduċa u koll, li ħati konsidra il-moviment li nider din inizjattiva kif ukoll ta' dibattitu li ġi wara fl-istati membri. Aħna ħana naraw kif id-direttiva ta' konċessjonijiet tkun ħadmet u mbagħad nirrapportaw lura fuqha. Issa, ċertu kwistjonijiet oħra, mela. Għan ġunura għal punt ġenerali fuq il-liberalizzazzjoni tal-ilma. Il-Kummissjoni tista tajt moċċar li manda ebda pjanijiet li tilliberalizza il-forniment tal-ilma? Jina naħseb li l-ewwel ħaġa rridu ngħidu huwa li skont id-definizzjoni preċiża li tagħti għat-terminu liberalizzazzjoni jiena naqbel ma daw kollha li qalu li liberalizzazzjoni mhijiex l-istess ħaġa bħal privatizzazzjoni, din hija bażikament xi ħaġa li hija fidejn l-istati membri. Jekk l-istati membri jew inkella fuq livelli iktar baxxi fih dan l-istati membri eh, ikun hemm deċiżjoni skont il- sistemi demokratiċi kostituzzjonali tagħhom jiddeċidu li l-ilma jrid jitwassal b'mod jew ieħor dik affarihom. Jekk isir ngħidha ċara, huma jiddeċidu li il-ġestjoni tal-ilma u il-forniment tal-ilma jibqaw fidejn e, pubbliċi b'mod iżolat missu dik affarijhom jistgħu jagħmluha. Ħafna mill-pajjiżi li e, e, tkellmu ċittadini rappreżentanti tagħhom għamlu hekk, da tajjeb, m'għandna xejn ngħidu kontra dan e, frankament aħna obbligati minna ħam trattat biex ma ngħidu xejn. Iżek tittieħed deċiżjoni palma kien il-kas fċertu pajizi li ovvjament uh, soġġett għal dibattitu revizjoni sabiex niftħu ċertu aspetti tal-forniment, ġviri servizzi ta' forniment tal-ilma fil-suq, din ovvjament hija ħaġa li ġrat u s-suq fl-Unjoni Ewropea jinkludi wkoll is-suq intern tal-istati membri kollha u f'dak il-każ japplikaw ċertu regoli, inkluż bħalma diġà għal ir-regoli importanti fuq it-trasparenza, fuq il-nuqqas ta' diskriminazzjoni, eccetera, eccetera. Għalek, dan huwa il-punt li jibda deċiżjoni inizjali li mbagħad għandha konsegwenzi, ma din hija ħaġa ta' demokrazija lokali, municipali u nazzjonali u m'għandix taqsam ma' demokrazija Ewropea, aħna mbagħad nittrattaw il-konsekwenzi ta' dik id-deċiżjoni tkun ittieħdet fuq livell lokali. Għalek, issa naraw xiġri, aħna għamilja ċara u eh, għal ħna l-istqarija ta' Michel Barnier u l-azzjoniet tiegħu għamlu ċara li sabiex inneħħu xi nuqqas aftajjim li għad baqa naħħejna l-ilma mill-ambitu tal-direttiva fuq il-konċessjonijiet. Aħna manna ebda intenzjoni li nieħdu passijiet addizzjonali li intom tistgħu tikkonsidraw bħala liberalizzazzjoni għal dak li huwa l-forniment tal-ilma aħna ħankomplu neżaminaw mill-viċin dak li jiġri fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali fil-pajjiżi tagħna kollha, kif ukoll jekk hemm bżonn reaġixxu. Iżda li żjed tard nagħmlu dan fi żmien ħames snin meta nirrevedu eh, l-operat ta' direttiva tal-konċessjonijiet. Grazzi. Die dritte Runde, Herr Ott, bitte. Mela, l-sur Ott biex jikkonkludi għandu minuta. Grazzi. Inti jett li ma tafx il-Kummissjoni x'ħa taħseb f'żmien ħames snin laqas aħna ma nafu għalhekk għandna bżonn ngħidu minn issa li aħna narfu li l-ilma u il-forniment tal-ilma huwa ġit bażiku huwa dritt tal-bniedem u mur m'għandux ikun soġġett għal regoli tas suq intern. Jekk aħna narfu dan il-punt, kummissjoni tal-ġejjeni li kollha opinjoni differenti ikolla tbiddel il-linja ġenerali u ikolla bżon ta' maġġoranza biex tagħmel dan. Id-diskussjoni għaddejja liberalizzazzjoni tal-ilma jiex xi ħaġa li ilha 20 sena għaddejja. Xu minn daqqa terġa' tinqala din id-diskussjoni u issa wasal iż-żmien li din il kwissjoni nalqwa darba l dejjem. U jena naħseb li din forsi hija xi ħaġa li l-kandidati ħajġu mistoqsija wkoll anka waqt il-kampanja tal-elezzjonijiet. Grazzi. Vielen Dank, Herr Ott, und Grazzi tassew. Sur Ott, issa dikjerazzjonijiet ta' l-elu nista nilqa żewġ rappreżentanti minn żewġ istituzzjonijiet oħra li ma tantx ikunu hawnhekk Komitat Ewropew Ekonomiku Soċjali. Senjura Noel Mager. Grazzi, President. Jiena qed nirrappreżenta l-EESC aħna nappoġġaw din il leġiżlazzjoni u tlabna lill kummissjoni biex taħdem fuq leġislazzjoni illi tiżgura aċċess għall-ilma u servizzi sanitarji bħala dritt tal ġitt tal-bniedem skont l-Assemblea Ġenerali tal-ġnus maqda u għandu jkun allura aċċess għal kulħadd aħna weġibna l-inizjattiva tal-Gvern Ungeris. kif ukoll komunikazzjoni tal-Kommissjoni għal sobi u il-pjantazzjoni biex nipreservaw il-rizorsi tal-ilma. Il-ajna u koll l-Segretar Ġenerali u id-direttur tal-network kontra l-faqar fl Ewropea u dan fil-sessjoni tal-plenarja li kellna settembru s-sena l-oħra meta aħna adottajna il-pjantazzjoni fuq li inħarsu r rizorsi tal-ilma u importanti għalina li narfu illi biex nimplementaw il-leġislazzjoni biex kunem hemm aċċess għal kulħadd nagħmlu distinzjoni bejn dawk il-kumpaniji illi jagħmlu profitt meta jipprovdu l-ilma l-ċittadini. aħna nħossu li jrid ikun hemm trasparenza fil-konfront ta' riċerka, meta jkun hemm sħobijiet, innovazzjoni. Mod partikolari meta jkun hemm awtoritajiet lokali jew kalla reġjonali. Involuti. Jekk l-ilma ma jkunx ġej minn sors naturali, allura jkun qed jiġi trattat u għandna bżonn lista ta' kimiċi illi jaffetwaw l-ilma sabiex aħna nkunu nistgħu nikkalkolaw l-ispejjeż biex dan jiġi trattat. Importanti wkoll fl-Unjoni Ewropea illi natu natu kas ukoll l-impatt li jista' jkollna fuq territorju l-ambjent. Grazzi. Un jetzt im Namen des... Grazzi, tassew. Għannom tal-Komitat Reġuni. Is-Sur Lebran, l-għanet grazzi tal-li grazzi il-President tal-li inti involvejt il-Komitat tal reġuni l-ewwel darba hawnhekk. Issa dinja kwestjoni illi diskutejnija fil-Komitat tal reġuni mas-Sur Godrian. U għanna żewġ opinjonijiet, waħda for l-autoritet eh, lokali fuq li promuovu sostenibilità u fuq kontratti ta' konċessjoni. L-ewwel net għalina aħna malina kulħadd jaf li l-ilma u essenzjali għal-ħajja u l autoritajiet lokali u reġjali għandhom rwol fundamentali fil-ġestjoni tal-ilma. ċaġa li l-kell jissurot fil-fatta għala numru ta' reġuni jistaw ikunu nkarigati me servizzi li għandhom xaqsum mal-ilma u manka li trattar tal-ilma allura s-sur president dawn l-autoritajiet lokali għandhom ikunu valuti mill-qrib politiki tal-ilma tal-ġejjeni aħna nopponu illi l-ilma ikun soġġett ukoll għal regoli tal-kompetizzjoni u tas-suq intern. L-ilma huwa wirt għal-bniedem essenzjali għall-ambjent għall-lejxin tal-bniedem għalhekk m'għandux ikun soġġett għal leġizlazzjoni jew konċessjonijiet. U jrid ikonna anzi jridu nħarsu dan ir-riżors kollettiv fl-interess ta' ġenerazzjonijiet tal-futur. Dan din hija l-pożizzjoni tal-Kumitat li aħna biex ovvjament ningrazzjawk tal-istudentna grazzi. Grazzi tassew. U issa Sur Fudrian il-Viċi President. Konklużjoni tija, kallura, grazzi tassew. Nħossi li l-koll qed nipparteċipaw f'avveniment storiku l-ewwel inizjattiva fil-fatt illi zidet kwistjoni fuq l-Aġenda Ewropea. Ġifieri verament qed nitkellmu fuq avveniment storiku u anka għal demokrazija parteċipatorja fl-Unjoni Ewropea. Aħna flimkien mal alleanza ta' organizzazzjonijiet oħra importanti kontra dawk li ġiddu kontra l-faqar, gruppi ta' żaza ħannissa, tal-ambjent, reġuni differenti, dawk li ġejjin mill-oqsma kulturali, dawn kollha appoġġaw il-kampanja għalhekk ikolli ngħid grazzi tas-sew nirringrazzjakom immens tal-appoġġ tagħkom. Ta dawk kollha illi eh, appoġġaw din inizjattiva qed jitolbu xi ħaġa speċifika lill-Kummissjoni illi tagħmel proposta li tiżgura li kun hemm aċċess lil maw servizzi sanitarji skont ir-riżoluzzjoni tal-ġnus maqgħuda tal-2010 u dan iseħħa lura fl-Unjoni Ewropea biex kulħadd ikollu aċċess għal il-manadif li wieħed jista' jixorbu. U dan għandu xaqsam ukoll mal-politika tal-iżvilupp tal-kooperazzjoni bosta membri tal-Parlament għamlu enfasi fuq kontribut pozittiv li għandu xaqsam ma dan il-qasam tal-ilma u tas-servizzi sanitarji. Ħafna minn dawk li taw l-appoġġ tagħhom għamlu għaċara wkoll li huma jappoġġaw id-doman it-talba illi Is-servizzi l ilma u l għandu m'għandux ikun soġġett għal regoli tas-suq intern u ma jridux lanqas il-liberalizzazzjoni ta' dawn is-servizzi. Nek noqogħdu provaw naqtaw ngħidu ħames snin oħra kif madana lejna mhux biżejjed aħna rridu leġiżlazzjoni ċara illi l-ilma u servizzi tal-ilma mhux ser ikunu li dawn servizzi mhux ser ikunu liberalizzati din xi ħaġa illi aħna nibqgħu nenfasizzawha. Ma jidux naraw inizjattivi ta' dan it-tip minn naħa tal-Kommissjoni. Sepp talba sempliċi u eh, li tinftijem ċara l-ilma mhux komodità mux lussu, ħajja, tkellmu fuq il-ħajja, sit elettroniku tal-DG tal-ambjent, tider biċċara hawnhekk f'dan is-sit elettroniku li nmarridu nieħdu ħsibu għal ġenerazzjoni tal-futur ukoll. L-inizjattiva tagħna hija sabiex narfu li l-ilma u servizzi sanitarji huma importanti għall-ekonomija, għall-ambjent, għall-saħħitna. għall ekonomija għall ambjent għall saħħitna L-inizjattiva kella għandan l poċ ta' miljoni ta' persuni madwar l-Unjoni Ewropea, kien hemm bosta eh, laqat u dawn eh, fejn inġabru dawn il-firma xi ħaġa wkoll li din il-ħidma kollha rridu narfu u nirrikonoxxuha wkoll l-organizzazzjonijiet illi ħaddu sem aħna nirringrazzjawkom tal-appoġġ tagħkom għal dawk iċ-ċittadini kollha u lil dawk iċ-ċittadini kollha wkoll illi iffirmaw. Palma rritna din id-diskussjoni issa immiss lill-Kummissjoni Ewropea illi tmexxi għandha l-opportunità illi turi eżattament illi għanzi ġitit tal-bniedem jistaw kunu fil-offol. Tista tagħmel xi ħaġa bekk il-Kummissjoni għal ġenerazzjoni tal-futur u jina nista' nitkellem fisem in-nies kollha li iffirmaw kommissjoni. Hudu il-pass neċessarju tal-luniex dizappuntaw ruħna allura. Aħna bdejna din is-sessjoni bosta parteċipanti hawnhekk bosta anka membri tal-Parlament esprimew illi għandna raġuni għalfejn niċċelebraw iva aħna nħossu li għanna raġuni biex niċċelebraw, però sar ikun raġuni vera ta' meta niċċelebraw tkun meta il-Kummissjoni tieħu azzjoni konkreta fuq din l-inizjattiva biex ikun hemm appuntu il-demokrazija parċipatorja ġifieri jekk jaġobkom kommissjoni ħudu pass Vielen Dank, Herr Burdian, für Ihr Abschlussstatement. Grazzi. Dikrazzjoni tal-għalu u issa ngħaddi il-kelma lil viċi President tal-Komissjoni Ewropea għal eh, kommenti tiegħu. U eh, għal dak biex jgħidilna lejn xiex nistgħu inħarsu ġifieri bil-qudiem. 22 ta' marzu niċċelebraw il-ġurnata dinjija għall-ilma. U naħseb ikonna xi ixtar nirċievu xi ħabar minn il-Kommissjoni qabel din id-data. Iva, grazzi tas-sew, Grazzi lilkom. Numru kbir ta' ta' parteċipanti jiena napprezza ħafna l-isforz tal-Komitat ta' Organizzazzjoni. Eh, riżultat eċċellenti appoċ kbir ta' ċittadini minn sabiex ikonna dan il sujġet fuq l-agenda veru, kellna dibattitu intensiv u l-ġurnata kemm xejn twila, però jiena kontent għaliex permezz ta' din dan id-dibattitu qegħdin naraw kif din inizjattiva waslet biex issa għandna qudiemna din il-kwistjoni aħna diskutajnija eh, fil-ħodu fil-Kommissjoni. U mbagħad waħla sinara diskutajnija hawnhekk fil-Parlament. Jiena xtaqnidilkom għalina u l-kollegi tagħna jiena xaġa importanti, laqa importanti ħafna biex niddeċiedu fuq id-dettalji, naraw il-pożizzjonijiet ta'kom, fejn forsi l-iktar eh, kont qegħdin fukaw intom istajħulna biex neħdu azzjoni u eh, jina nizkurakom li aħna ekser namlu. Intom rispettajtu regoli kollha mxejtu ma' regoli allura aħna namlu l-istess. Issa aħna rridu eh, infaslu komunikazzjoni, rridu nanalizzaw l-aspetti kollha ma nistawx naturalment nippreżentawkom il-konklużjonijiet illum rridu naraw l-implikazzjonijiet, l-limitazzjonijiet, l-affarijiet kollha rridu aħna nirrispettaw mm, fil-konfront tal-liġi Ewropea. Però niskurakom illi sa l-20 ta' marzu aħna nkunu lestejna din il-komunikazzjoni. Nisa nistiq nagħmel enfasi fuq ċertu fatti li smajt li huma importanti għalija. Jiena smajt it-talba tagħkom biex ikun hemm għarfien ikbar tal fatt li tal-ilma bħala dritt fundamentali għal-bniedem. Rridu forsi naraw kif eh, dan il-konċett nistgħu nwassluh madwar l-Unjoni Ewropea kollha smajt ukoll dwar kif għandna niffokaw il-politika ta' kooperazzjoni fil-pajjiżi li niżviluppaw. Forsi intom staqsu kif nistaw namlu iktar nifem li intom tridu skambju ta' l-aħjar prassi, tal-aħjar imġiba, tal-pajizi, tal-ilma madwar l-Unjoni Ewropea u kol din xaħġa ċara. Xaħġa ċara, għanti li tkun xaħġa ċara li ċittadini kunu jafu kif il-kumpaniji jaħdmu, il-profitti kunu pubbliċi. Pero fl-istess waqt, trid ngħidilkom l-Komissjoni ma' se tkun xi ħaġa faċli illi aħna nfasslu komunikazzjoni ta' dan it-tip għaliex eh, l-inizjattiva tagħkom hija waħda wiesa. Aħna kellna kellna nistiednu tnax-il diġi differenti biex jipparteċipa fil-laqgħa għaliex il-koll irridu nevalwaw u narraw kif ser eh, x'approċċ ser nieħdu biex nfasslu biex biex nimxu fuq din l-inizjattiva. Forsi xi kwistjonijiet konkreti illi tqajmu. Mela, il-ftejmit hilsa, l-FTAs diġa samini għada l ordu servizzi ta' interess ġenerali, b'dan il-qasam il-Komissjoni dejjem tkun kawta hawnhekk kif n negozzjaw ma l-imsieħ batana. Dan eh, eżempju li rajni ħanka fin-negozjati mal-Kanada. Il-Komissarju se jorganizza konsultazzjonijiet pubbliċi irridu insibu bilanċ dwar kif ninnegozjaw kif ikonna pożizzjoni tajba għal negozjati u kif fl-istess ħin inżommu l-ċittadini informati dwar il-proċess. Issa, il-kwistjoni li tqajmet bosta drabi, speċjalment mill-MPs Gregi, rigward it-trojka. Intom tafu kif inħolqot it-trojka, tafu li din kienet għodda ta' ġestjoni tal-kriżi u tafu il-budget allokat tal-Kommissjoni tafu kemm kien hemm bżonn ta' flus għal programmi finanzjarji differenti fl-Unjoni Ewropea. Dak li dispjaċini huwa illi jekk nħarsu lejn il-prezz politiku, allura ikun eh, il-Komissjoni, tkun il-Komissjoni li titħallas, ma naħsibx il xarġa ġusta u jekk ma tkunx fidejn il-Komissjoni, situazzjoni f'bosta pajjiżi b'mod partikolari fil-Greċja tkun ħafna għar. U jiena se ngħidilkom li aħna qilna niġġieldu għal Greċja mill-bidu u nibqgħu niġġieldu. Imma ħafna drabi din xi ħaġa li narfuha li n-nies jarfuha. Jiena żort il-Greċja mosta drabi, pero u fil fat kienem ħafna sforzi rajt is-sofferenza tbatija. Però stat naraw kol li jisna naqilbu l-paġna. Jider li hemm bilanċ pożittiv qed naraw li l-Irlanda li u anka Spanja li qed jelbu problemi finanzjarji tagħhom sejrin aħjar bl-esportazzjoni tagħhom meta mqabbel anka ma' ħafna snin tal ġivirin jiġifieri nittamaw li. Bek se nibdew anzi li situazzjoni ħatkun ħataqleb għall aħjar Issa meta nitkellmu fuq il-gas xejl, forsi jintom tarfu tifmu illi aħna eh, fassalna rekomendazzjonijiet parti mill-pakket tal klimu tal-enerġija tagħna fej aħna stabilixxejna kriterji minimi illi nħarsu l-ambjent f'dan il-konfront il ġiviri tal-gas xejl u F'dan l-istadju aħna deċidejna illi nimmonitorjaw nagħmlu ġestjoni tal-proċess bil-qrib Umbat inħallu eh, fidejn l-istati membri mm, jekk iridu jagħmlu iktar jew le permezz tal-prinċipju tas sussidjarjetà. sabiex u kol evalwazzjoni tal-konsegwenzi ta' dan il-proċess. Issa nikkonkludi xaħġa li nasabana nkunu gburin ħafna minnkom għamluwa ċara mens u nishtiq n-infasizza, nkunu onesti l-Unjoni Ewropea aħna mexxejja globali fil ħarsin tal-ambjent jankunu gburin. Dwar din aħna għanna standards għoljien immens, l-iktar standards għoljien fil-fat fil-dinja, għadna għu grazzi li l-kom, tal-ħidma tal-Parlament, tal-insistenza tal-Parlament Ewropew biex ikun ċar rigward il-politika tal-ambjent. Nix ħaġa li għanna nkunu kbarin taħħa u nizgurakom illi il-Kommissjoni tibqa' f'din il-pożizzjoni ġu tibqa' tiġġieled għal politika tal-ambjent li jkunu mill-aqwa. Aħna jkollna bżonn l-għajnuna tagħkom dak il-qasam fejn fil-ħidma tagħna intom tafu kemm importanti illi wieħed jirregola ċertu oqsma importanti fuq livell Ewropew. Kwistjoni importanti niddiskutuha qabel elezzjonijiet. Grazzi. Ich möchte mich abschließend bei den Initiatoren biex nikonkludi nixtieq nirringrazzja l-daw kolla li ħadmu għal din l-inizjattiva din kienet l-ewwel inizjattiva ta' suċċess. Sinjura Peret kienet il-President tal-inizjattiva u il-Viċi President tal-Kommissjoni minajrom laqas kien ikollna inizjattiva ta' ċittadini bħal din. Illi ċittadini setaw jaċċessaw fuq l-internet. Dinja kwistjoni sensittiva mens, kwistjoni għall-aċċess, servizzi sanitarji, għall-ilma nadif u tajjeb. il komissjoni għandu xaqsam ukoll negozjati tal-ftejmet ħilsa, ġuri din xi ħaġa komissjoni t kommissjoni tiżżomm f'moħħa u l-Parlament qed illi l-ilma huwa kruċjali għal konsumaturi. U allura dawn il-ftehimiet m'għandhomx japplikaw. Jiena ngħid il-Kommissjoni anzi ser nkun qed nirrapporta din inizjattiva u anka dak li ser jisegwija xeq nirringrazzja lil kulħadd hawnhekk kollegi tiegħi fuq l-lemin fuq xelluk nem istituzzjoni fajsi kieku kienet tkun ċaċa tajba kieku kena reprezentant mill-konsil għawnek. Jien naħseb li il-konsil u kol għandu jkun rappresentat għawnek fil-futur. U din u għandha tkun xi ħaġa illi toħroġ mit-trattat. It-tlet istituzzjonijiet għandhom ikunu valuti b'mod dirett. Din dinja kif nifema jiena din il-demokratija partiċipatorja. Naturalment għamilna pass kbir li ġinja l-ewwel inizjattiva ta' suċċess. Garantilkom però illi il-Parlament ser iżomma jneħ fuq il-Komissjoni biex jara kif ser timxi wara din inizjattiva. Aħna nistgħu nabbozzaw ir-rapporti tagħna li jistgħu ikollhom impatt dirett u aħna ser nagħmlu dan jekk ikun hemm bżonn. 1.9 kellna 1.9 voti u dawn jgħatu messaċ ċar. Lek grazzi, Vice President, nittama li inti ħadd nota ta' dan kollu. L-ospiti tagħna, l-ospita wkoll li Senjura li ħasita ma tiflaħ sissa fil-fatt tħossa aħjar u jiena kontent ħafna dwar dan. Nek nirringrazzja lil kulħadd u nittama illi kommissjoni jżomm dawn il-messaġġi kollha f'moħħok. Grazzi tassew il kulħadd.